morning. The original, the letter signed. Okay. Okay. Thank you. Colleghi, buongiorno. Kollegi, l-odwa tajba. Narrafkom dwar riżultati ta' laqa li damet il-bira, laqa ta' koordinaturi Minkejja użajna aktar ħin mill-li kena eh, bżon, xorta wahda mar nexxinniex neħilsu l-punti kollha fuq l-agenda. Issa, l-allokazzjoni tal-rapporti u l-femiet l gruppi Hemmhekk anki l bira kena rida biex naħdmu ħafna u għalhekk biex nieħdu il-kompiti Iżda ovvjament kena nipposponu eh, l-aħħar eh, deċiżjoni koordinaturi konkludew eh, il, eh, fuq dan il-punt billi qablu fuq possibilità illi kollom sebatijim oħra sabiex jippruvaw jilħu ftejm politiku dwar kif se jinqasmu dawn id-dokumenti individwali. Umbat, fil-qalimis tal-koordinaturi kif jiġri eh, solitament dawn il-laqat, il-presidenza inkella ikolla tqassam fuq il-metodu dont il rapporti l-entitajiet politiċi jekk ma jkunx hemm ftehim. Umbat dwar eh, l-ekkim sejħa eh, non-petizzjonijiet biex innaqsu l-tabija ta' dawn it-tipi ta' dokumenti, petizzjonijiet illi jiġu minn ċittadini li mumiex fil-fat dawn petizzjonijiet, din ġiet posposta għal la oħra tal-koordinaturi. Mbagħad eh, negozjati dwar petizzjonijiet urġenti jew eh, ta' natura sensittiva l-koordinaturi u kol laħqu f'dejjem li eh, kienu kol f'dejjem li kulħadd qabel li li tiġi formalizzata, fil-faġġieti formalizzata fil-laqa tal-biraħ u u ukoll din se tkun vadinekum għal ġejjieni u dan il-dokument jitqassam eh, lilkom il kol sabiex intom tkunu tafu dwar ir-regoli illi se jiggwidaw l-għażliet biex eh, niddefinixxu petizzjoni urġenti jew ta' natura sensittiva sabiex din ikolla attenzjoni differenti meta nqablu ma' oħrajn. Koordinaturi u kol għamlu trasferiment lil presidenza dokument, dokument bil-miktub illi E, ifisser e, ftejjim dwar il-proċeduri jo anzi il-proċedura li għandna nadottaw f'każ li jkun hemm il-bżonn u dana e, illi petizjonanti stess jindikaw biex ikun hemm aktar diskussjoni fuq petizjoni petizzjoni li ġiet imħabbra bħala maluqa. Uh, Kien qbil li d-diskussjonijiet anzi dan id-dokument jekk eh, għadu ma tlestix mis segretarja dana jitqassam lil membri kollha tal-kumitat biex bekk huma ovvjament isir jafu dwar il-kontenut iżda ftit kliem il-ftajim tal-koordinaturi kollha fisser illi jekk ikun hemm każ ta' fatti ġodda, evidenza konklusiva illi jistaw ibidlu eh, stat eh, eh attuali tal-petizzjoni illi eh, petizzjoni li ġiet dikjata maluqa dana kollu fuq il-deċiżjoni tal-koordinaturi jista jerġa' jinfetaħ. Allora, pala l-ewwel applikazzjoni ta' dan il-ftehim il-bieraħ jiena sirt naf il-koordinaturi kollha kienu jafu għaliex huma rċevew nota li jena wkoll irċevejt rċevejt eh, nofsi il-ġimgħa l-oħra mill-Union tal-Istampa Rumena u hemmhekk kienu qegħdin jistennew tħġiba ta' President Buzek. Il-koordinaturi iżda Eh, rridu ovvjament jħaffu l-affarijiet u komunikaw il-kontenut ta' dik il-komunikazzjoni ta' dawn il-unions eh, rumeni e, kienu għedin u fatti eh, ġodda u allura minħabba l-ftejim li semmejt u ma qablu unanimament fil-laqa tal-koordinaturi sabiex ikunem ftuħ mill-ġdid tal-petizzjoni mandiċ il-numru tajt il-president iżda il-petizzjoni dwar ħelsin tal-istampa fil-Rumanija. Naħseb li għasteb petizzjoni wahda illi kienem votazzjoni dwar fl-aħħar laqa tal komitat Peti. Mbagħad kienem talba mil kollega Turgajs dwar il versjoni tradotta tad-dokument fil-punt 5 tal-laqa tal-koordinaturi u madwar punt 6 il-programm ta' zjarat li konna qbilna dwarhom fl-aħħar ta' sena l-oħra kienem talba formali illi kunem nota bil-miktub minn naħa tas segretarjat biex bekk inkunu nafu dwar il-mod kif eh, eh, titq titqassam il-kwota tal-membri li nistaw nibatu fil-pajjiżi differenti u anki kif eh, din il-kwota se titqassam bħala membri ġifiri fejn missjonijiet ta' investigazzjoni u zjarat u għalhekk għalla għali mis tal-koordinaturi nittamaw illi fil fatti is-segretarjat Konferma dan, nittamaw allura fil-qalim se jkollna nota ta' kjarifika dwar id-dubji li ħarġu minn eh, din il-laqa. Il-punti l-oħra niddiskutuhom fil-qalim ta' koordinaturi. Il-kollega Oken, għetam tagħmel intervent. Jeg vil blot eh, sige to ting. For det første, vi blev... Zewġ punti. L-ewwel punt ma qbilniex li tkun il-President li deċidi min eh, se jqassam il-rapporti. Eh, Sistema ma jfissirx hekk huma l-koordinaturi li jieħdu din id-deċiżjoni rridu kjarifika kif din is-sistema deħont li aħna użajna fuq talba tal-PP irrid ikonna spjega ta' din is-sistema biex bekk niċċaraw eh, l-affarijiet għal kulħadd u mhux ikonna deċiżjoni arbitrarja mbagħad punt ieħor. Dawn iż-żjarat irrid ikonna ħarsa ġenerali ta' sitwazzjoni għaliex ma deċidejniex illi konna daqstant żjarat L-aktar xogħol importanti huma il-missjonijiet fejn aħna nkun qegħdin niġbru l-fatti Kollega Bostinaru, tinterrompi il-President. Jar, prima. Jar. Ich würde nur darum bitten, weil wir gestern eine, eine durchaus komplizierte und anstrengende... Taqt nitolbok eh, tajdinna għalix il-biraħ kena laqqa tal-koordinaturi ferm, ferm diffiċli u kif semmit il-President u għamlet sew aħna rnexxinna naqblu fuq ħafna mill-kwistjonijiet eh, sensittivi u għanna xie punti oħra din deċidu kif il-għalimis. Issa, din is-sistema li tinsemmu, miex tant ċara kif semmejna u kol il-bira, allora Iva għanna opinjoni differenti, allura jgħu kalma, nil-taqaw, nittu l-ħintana u nipruvaw insibu proċedura adekwata għalġajjini. Jina xtaqt namel kontradizzjoni, President ma rridx timponi xaġa fuqna, għabazzi ta' sistema dejont president ridet tispjega kif is-sistema għandha taħdem. Bat kienem femi differenti fuq dan u għalhekk aħna posponajna għalla għalimis. Jina ċerti li se nsibu soluzzjoni, il-vantaġġ huwa li meta jkollna soluzzjoni. Allura mek eh, konna kważi sistema automatika biex najdu jekku jkun jkun nixkil. U naħseb għandna nifqu hawn fuq id-diskussjoni ovvjament l-elementi pendenti nieħdu fil għalimis tal-koordinaturi biex bekk inresqu lill-kumitat riżultat aħari. Il-kollega Bostinaru. Għetzim semma refer inizjal la eh, annunzul dumneavoastră. Grazie ħafna. Jina, jek tippermettu li xtaqt najt xaħġa dwar din il-nota li semmejt dwar kif għanna nikkoordinaw il-ħidma tagħna hekk kif iddeċidew il-koordinaturi u anki l-petizzjoni fuq il-libertà tal-istampa fir-Rumanija issa dwar id-diskussjoni tat-tieni ta' Diċembru. Jiena eh, kelli kontatt ma' eh, l-konsulent tal-ħutitariet ta' Rumena u jiena ġejt eh, meqjuż bħala edewa għall-istat u allura aħna aħna rridu nuru li rridu niġġieldu għad-drittijiet taċ-ċittadini Jina nilqa l-spirtu tal-konsens li aħna qegħdin naħdmu bih iva din hija rebħa rebħa tar-raġuni fuq il-passjoni. U anke biex niġildu ċertu abbużi. Dan huwa mezz kif aħna noħorġu minn din is-sitwazzjoni diffiċli dan l-istaġnar illi aħna sibna ruħna fih minħabba situazzjoni tan diffiċli gruppi politiċi kollha koordinaw b'mod effettiv il-koordinaturi l-bira u koll adottaw memorandum ftejjin U dan jiddeċidi li ċerti petizzjonijiet għandhom jiġu trattati bħala urġenti fl-istess waqt kien hemm reviżjoni tal-mekkanizmu li bihom il-petizzjonijiet jistgħu jerġgħu jinfetħu. Signor President, Jina nilqa dan il-risultat għalix illum għana da kollu li jeħtiġilna sabiex nizguraw li kriżiet ta' dawn it-tip ma jisaxux fil-ġejjien dan huwa suċċess għal komitat u anke għalina l-kol pala membri tal-komitat. Fl-ħanet ċtaqt ukoll eh, ninnota li aħna l-kol kemm aħna tallimna lezzjoni mill-esperjenzi ta' mit-tieni ta' Diċembru, mill-laqa ta' tieni ta' Diċembru Pala komitat naħseb dan itina ħafna kredibilità u fiduċa fil-kompiti u d-dimna. Issa għedin situazzjoni aħjar biex aħna naqdu l ċittadini Grazzi mill-ġit li kulħadd għal mod eccellenti li bi aħna eh, kollaborajna fuq dan l-istaġnar. Grazzi l kollega Bustinaru. allura issa nistaw nkomplu għanna intervent, kollega Martinez, punt differenti il-koordinaturi il-biraħ. Ma nafx jekk eh, ħadux eh, nota fuq dan iżda għal-minuti tal-laqa. Xtaqt najt il-ġimma l-oħra f'Strasburgu fil-plenarja jiena kelli sodisfazzjon illi jiena meċi laqa eh, fejn il-president pala rapporter resqet rapport ta' dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet dwar petizzjoni li ġiet eh, trattata għal ħafna żmien. Dwar trattament ta' dawk li batu plazma. Jina kont sorpriż eh, nuqqas ta' membri li kienu Eh, prezenti għal diskussjoni, diskussjoni illi eh, ġiet imnedija minn dan il-komitat u il-rapporter, il-president, eh, prezentat dinjità kbira dan is-suġġett li ġi diskuss ukoll ħafna interess anki jekk kienet diffiċli forsi norganizzaw l-istess diskussjoni għaliex forsi l-affarijiet tħaltu xi ftit dejna kemm fuq xi affarijiet li ma kienx fuq l-aġenda u dak inżball. żball ta' organizzazzjoni u din hija xaġa li u wkoll semmejt. Iżda huwa importanti jidir jidhirli illi il-membri ta' dan il-kumitat ikunu jafu illi il rapport ta' dan il-kumitat wasal fil-plenarja u fil-plenarja eh, tkellimna dwar dan kien hemm appoġġ dwar eh, għal proposti li ġew imresqa min-naħa tal-President dinjeta kbira u hija fil-fatt resqet il-fema tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Tajjeb u koll li l-petizjonanti kun jafu dwar dan għaliex is-suġġetti li jaslu n' hawnhekk jistgħu wkoll jaslu fil-plenarja u dan bil-partiċipazzjoni bil-diskussjoni ta', ta kollegi differenti. Tana kollu jurina kemm il-kumitat tagħna huwa pożizzjoni li jressaq eh, ċerti suġġetti importanti.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 Eh, dawn id-differenzi fid-demokrazija meta niġu rispetta drittijiet umani li l mill-Unjoni Ewropea u dana u kol sfortunatament jiġru kol fiħdan l-Unjoni Ewropea u aħna ovvjament imħazba minn dawn id-diskrepanzi jeħtiġinna unjoni li tirrispetta eh, drittijiet umani u lekina nilqa il-toħ mill ta' din il-petizzjoni u il-gruppi politiċi se jikoperaw baktar saħħa dwar dan il-punti anke fil-ġejjieni, grazzi. Äh, Form und Deutlichkeit anschließen und zu dem Punkt, zu dem ich mich vorhin gemeldet habe, noch ein paar Bemerkungen. Kellim li mess, Iva, jena u kol, xtaqt nżid äh, xie kommenti, biex nżid ma dak li smajna, pa aħna pala komitat, ma nix edin naħdmu għalina, edin naħdmu għal nistaw naqdu dan ir-rwol jekk aħna naħdmu lilin mill-ħsibiet politiċi biex aħna ovvjament dejjem niffukaw fuq iċ-ċittadini. Jiena nħoss kollega Martinez il l-petizzjoni ta' Sur Klein mill-Ġermanja dwar il-medicina jiena naħseb iva kienet eh, kien punt ta' suċċess iva naqbel forsi kun aħjar li kun aktar membri li jipparteċipaw, membri minn dal-komitat, iżda li l-in mill-femiet politiċi aħna ħdimna tajab ħafna fl-imkien. Iżda, xtaqt ukoll li kunem nota fil-minuti li meta diskutejna il-libertà tal-istampa fil-Romanija fl-aħħar laqa fil-votazzjoni, il-grupp tal-IPP eh, bidlu l-membri tagħhom għandu sostituzzjoni tal-membri. Ma kienux il-membri illi ġew nominati għal dal-komitat li votaw, kienu membri nazzjonali mir rumanija li ma kienux involuti fid-dibattitu u ma kienux qegħdin jaħdmu tassew fl-interess tal-petizzjoni u ma jridu jwaqfu dan kollu għax taqnajt moċċar il-koordinaturi ma warajna fuq dan il-punt irti konna regoli għal ġejjeni iva kenna fil-passat dawn ir-regoli iżda xtaqnajt issa moċċar illi dan huwa l-mod kif aħna għanna jekk naħdmu dan il-mod fil-ġejjieni aħna nistgħu nifqu għaw. Il-Kumitat tal-Petizzjoni m'għadux ikun post għal eh, ġlied nazzjonali il-membri eletti tal-Parlament tal-Kumitat għandhom jaħdmu fisem iċ-ċittadini, id-drittijiet tagħhom, il-tħassib tagħhom u l-libertajiet tagħhom u dan ovvjament japplika wkoll għal mod kif aħna nqasmu r-rapporti, kif nittrattaw ċertu kwistjonijiet meta petizzjoni titħalla miftuħa jew tinala, jekk dana kollu nitilfuh jew jieħu xejra politika hekk kif seħ fil-passat, allura dan il-Parlament ma jkunx qed jaqdi iċ-ċittadini u ma jkunx qed jagħmel lanqas ehm, jaqdi l nifsu u allura nixtieq li fil-ġejjini dawn l-affarijiet ma jiġewx iseħħu. Grazzi. Grazzi kollega, naqbel perfettament. Iva, irridu innaqsu l-element politiku eh, fuq il-mod kif aħna niddeċidu fuq dawn il dawn il u nittama illi dana il-messagġ jilħaq kulħadd. Naddu għal punt li mis. Napprovaw il-minuti le kollega Vertman qabel dispjaċini jiena għandi mistaqsija. Il-biraħ jiena għajjimt il-kustjoni tħassib ta' ħafna ċittadini eh, Spanjoli meta niġu għal liġi kostali. Forsi tista' titlob il-koordinaturi illi jaħsbu dwar x'passi jistgħu nistgħu nieħdu għaliex jiena kelli email eh, inkwetanti dalodu illi din il-leġislazzjoni issa għandha l-effett li il-żonni tal-art involuti ġiġu proprjetà tal-istat. Issa ċittadini qegħdin jindunaw illi għalkemm il-proprjetà m'għadix tagħhom għalkemm huma jistgħu jużaw l-art iridu ikomplu iħallsu għal dan l-art. U għalhekk kif qed jiena eh, irċevejt e-mail eh, li forsi kienet ftit konfuza sta kienet u koll allarmanti dal-ħodu u għallura irridu niskuraw illi mux biss aħna nieħdu b'serjetà it tħassib ta' ċittadini, iżda rridu nsibu soluzzjoni tal dawn iċ-ċittadini u naħseb ta' min allura li nkomplu f'din id-direzzjoni imorru li lin mill-ħsibiet tal-partiti politiċi u nsibu soluzzjoni għal ċittadini Eh, kollega Vertman, eh, jiddispjaċini ma kenniex ċansa ħana trattaw dan il-punt nittamaw li namlu għek fil laqa li missa l koordinaturi għalix kif semmejt fil-bidu tal-laqa domna sa l 7 esquart, 7 esquart nitkelmu fuq eh, ċert taħid ta' ċertu deċiżjoniet kif semmejtu. Allura, Iva, l-interess hawnhekk l-ewwel naqtu ċittadin u mbagħad ovvjament nasbu fil-ħsibiet politiċi. Iva, naf li nittama li dak li aħna smajnu l-kollegi ovvjament dan japplika wkoll għal ġejjeni biex bekk aħna nkunu nistgħu tassew nagħtu aktar spazju għad drittijiet taċ-ċittadini u u li fil-laqgħa li mista koordinaturi nkunu nistaw nittaw dan il-punt u iva nagħmluh fuq eh, l-aġenda għall-laqgħa li jmiss. Tajjeb, grazzi. Nerġa' mmur lura l-aġenda tal-lum. Mela, imressa il-minuti għall-approvazzjoni tal dawn huma minuti li ma konniex bil-nadwarum tal-ewwel u tnejn ta' Diċembru kien hemm xi dubji li tqajmu l-bira, allura issa nistgħu napprovaw il-minuti tal-laqa m'għandniex oġġezzjonijiet u allura dawn ġew approvati. Kif jiena semmejt il bieraħ fil-ftuħ tal-laqa l-agenda imbidlet xi ftit eh, minħabba raġuni li spjegajt il-bieraħ 13, eh, punt 13 post-post, naddu minnu fiħ għal punt 14 eh, għanna opinjoni dwar is-suq uniku għall-Ewropej. Opinjoni sfortunatament Eh, sirna nafu li għand ovvjament eh, skeda u skadenza kemm xej limitata u allura irrid ikonna approvazzjoni fil-laqali messi ġifiri fl-ewwel ta' frar u għalhekk jiena qassamt u jiena ovvjament tlabti segretarjat li tħaffer xi ftit jiena qassamt abbozz ta' opinjoni lilkom ilkoll u dana fl-aħħar tal-ġimgħa l-oħra u fuq talba tal-koordinaturi jiena ħadd fidejja nagħmel ir-rapport tal-assembleja biex minħabba dan raġunijiet li fissir ta' żmien. Permettili tajt il-President. One moment, at the end. Can you remember me at the end? Yeah. This one? Okay. Quindi. Perdonatemi perché qui. Il, la bozza di parere che... La bozz ta' opinjoni eh, li ġiet mresqa li fuqha eh, nistgħu niftħu diskussjoni dal-għodu hija bozza ta' opinjoni li fuqha eh, naħseb nistgħu nesprima apprezzament tax-xogħol li twettaq. Ftit punti fuqha taħsib L-intervent tagħna fir-rigward il-Kumitat Imko huwa ċar li qed nibatu sinjal ċar bħala kumitat li nifokaw l-attenzjoni fuq iċ-ċittadin u fuq il-ħarsin ta' drittijiet ta' ċittadini. Mod partikolari jiena nixtieq nisħaq u nagħti importanza kbira lil ftit mit 18 punt li jamlu parti minn den l-opinjoni li qed nippruvaw nivalwaw. Mod partikolari naħseb li huwa importanti ħafna li bħala Kumitat Peti nappoġġaw il-punt numru 5, it-talba li qed nagħmlu fil-punt numru 5 fejn qed nitolbu lil Unapprezzaw napprezzaw bil-kbir talba tal-Kummissjoni l-Istati membri sabiex tnaqqas diskrepanza li hemm għal trespożizzjoni tal-direttivi tas-suq uniku. Nafu l-koll kemm ikun hemm ilmenti propju minn naħa ċittadini minħabba dan id-diskrepanzi fit trespożizzjoni u naraw il-problemi li nħolqu fl-istati membri minħabba diżugwaljanzi bejn ċittadini u ċittadini oħrajn minn pajjiż li ieħor tal-Unjoni Ewropea. Fuq il-punt numru 6 mbagħad naħseb li huwa importanti ħafna għax-xogħol tal-kumitat tagħna u intennu b'dan il-punt it-talba tagħna biex ikun hemm tnaqqis bil-kbir tal-proċeduri ta' ksur li infetħu mill-Kummissjoni. il bira tkellimna propju fuq dawn l-affarijiet u minn erba' petizzjoni differenti minn erba' pajjiżi tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea kollha kemm huma kienu marbuta ma' skadenza twila wis, ma' periodu ta' żmien twil wis li ma jħarix l-interessi u drittijiet ta' ċittadini. U dawn kollha kienu kollha fil-mira ta' proċeduri ta' ksur li l miftuħin għal bosta sninu qatt ma kienu definiti. U għalhekk naħseb li dawn huwa punt importanti ħafna u għalhekk utli li nerġa' nidu mill-ġdid anke fiħdan din id-diskussjoni għal deċiżjoni tal-Kummissjoni dan is suġġett suġġett li nħabtu wisna miegħu kuljum. Imbagħad fir-rigward l-opinjoni namlu ħafna talbiet lil kummissjoni sabiex ikun hemm promozzjonijiet, inċentivi u appoġġ għal dialogu ma' soċjetajiet ċivili u anke ma' ċittadini anki fil-forum ta' gruppi, ta' assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet ta' rappreżentanza l-interessi ta' ċittadini. Biex ikun hemm il-ħalqun ta' approċċ aħjar tas-suq intern u għalhekk din hija priorità meta mqabbel ma' kwalinkwa twetti ieħor. Jiena naħseb li din l-opinjoni fija tal-bit kollha li aħna xtaqna u għanna dmir li natu u l-Kummissjoni l-Komitat kompetenti għal dan rigward. L-opinjoni tqasmet u nispera li minkejja li meta nxkelkom ħin kelkom il-ħin li taqrawh u għalhekk nitlob li kull min jixtieq jagħmel kommenti fuq dan fuq din l-opinjoni li jiena ressaqtilkom. Hawn xi ħadd? Il-kollega jara. Jiena nixtieq nappoġġa bisħiħ din l-opinjoni għaliex jekk nagħtu ħarsa lejn id-diffikultajiet mal-proċeduri ta' petizzjonijiet tagħna hemm żewġ punti li xtieq nagħmel. L-ewwel nett kull ma jmur qed naraw dejjem u dejjem aktar li rispetta drittijiet ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea dvarja. Per eżempju, leġislazzjoni spanjola tal-kosta fejn qed naffaċċaw il-fenomenu li d-drittijiet għall proprjetà jiġu applikati b'modi differenti u għalhekk hemm bżonn ta' armonizzazzjoni. Rridu nkunu qudin u rridu konna diskussjoni fuq dan biex bekk nagħtu l-impressjoni li jekk wieħed jiċċaqla minn post tal-ieħor fih dan l-Unjoni Ewropea ikunu jinsabu f'qafas legali waħdini u mhux ikun hemm diskrepanzi minn pajjiż għal ieħor. It-tieni problema essenzjali hija li jekk naċċertaw li hemm problema li hemm xi ħaġa li mhux sejra tajjeb, irridu naffaċċaw din il-problema li rridu ngħidu li l-proċeduri ta' ksura tudumu wis u għalhekk li nistaw ma nirċevux it-tweġiba mill-pajis konċernat fil-ħin u għalek nappoġġa l-President propju fuq dan il-punt. Is-suq intern huwa tajjeb għas-suq għall-ekonomija, iżda rridu nżommu f'moħħna wkoll l-interessi ta' ċittadini Ewropej. Tkun ta' suċċess jekk ikollha l-appoġġ ta' kulħadd u għalhekk nappoġġa l-punti kollha li saru. Grazzi, issa il-kollega fisem il-Kummissjoni. Merci, Madame la Présidente. Euh, je... Grazie, Signora President. Jek ti permetti li nishtiq lura al tħejjija tal at tas-suq uniku u tista' tiftakar li fismih li kien hemm il-Kummissarju Barnier insista fuq ix xoqa tiegħu li poġġi ċittadini fil-qalba tal-istrateġija tiegħu u biex bekk ikun hemm aktar fiduċja fl-Unjoni Ewropea minn ta' ċittadini. L-att tas-suq uniku tfassal u tressaq mill-kolleġġ tal-kummissarji permezz ta' approċċ orizzontali. Il-Kummissarju Barnier għat attent ħafna fil-rigward l-isparazzjonijiet kollha li kien hemm disponibbli, pereżempju r-rapport Monti, r rapporti l-oħra li ġew żviluppati fil-Komitat Imko, pereżempju, u l-kolleġġ fis-7 Ottubru adotta la bozz tal latta ta' suq uniku. Kien hemm dibattitu u hemm sit speċjali dedikat propju għal dan l-att. Aħna nilqaw il-kontributi propju sa nar 27 ta' frar. Il-kommenti kollha ħajet qisu bil attenzjoni kollha u s-servizzi qed jaħdmu mill-qrib flimkien mal-Parlament Ewropew bħala segwitu tax-xogħol tal-Kumitat Imko u anki wara x-xogħol tar-rapporters fuq il-kapitli kollha tal-att tas-suq uniku. Ir-rapport tas-sur Buzoj il rapporta Sur Korea de Campos u koll, il-Kunsill tal-Kompetitività u koll adotta konklużjonijiet fejn il-proposti qed jiġu appoġġati aktar. U għalek kienem ħafna kontributi mill-Konsil, mill-Parlament, mill-Kumitat ta' Reġuni, il kumitat Ekonomiku u Soċjali, ġifiri kullħat ta' semu u ċittadini kollha rappreżentati li isu fil-konsultazzjonijiet għabbażi ta' dawn l-affarijiet kollha il-Kummissarju ħaj is il-kulħadd. Fl-aħħar qatt li mbagħad ħajġi approvat fir-rebbija dejjem fid-dawl ta' riżoluzzjonijiet u rapporti li tresqu mill-Parlament. Fil-Kumitat Peti naħseb li kien hemm kontribut ħafna u dan ħajkompli saħħa t-test. Dan għaliex intom il-post fejn tilqaw il-kontributi ta' ċittadini. Grazzi l-kollega Oken. Ja, eh, tak fu formand. Jeg vil også tak fu. Grazzi, signora President. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja l dawk li resqu din il-proposta. Naħseb li nistgħu naqblu ma' parti il-bira tagħha u sodisfatti. Hemm xi punti li nixtieq nagħmel u nixtieq niċċarhom taħt punt numru 8 per eżempju, fejn naħseb li fil-punt numru 8 irrid ikonna regoli ċari. Lex inkella tkun problema jekk ma jkollniex regoli ċari kif għanna nimxu fix xogħol tagħna. Naħseb li mbagħad taħt il-punt numru 7 fejn il-konsumaturi jistaw jresqu il-kummenti tagħhom. Per eżempju, bazzjoni kollettiva kif jistaw jinġabru fl-imkien bħala ġema biex jresqu punt tagħhom. Naħseb li kollox ma kollox jistaw sodisfatta b'din l-opinjoni u li ringrazzja lil mirressaqa. Grazzi. Diġà għatilkom li għanna skadenza stretta ħafna u żmien għall-emendi huwa mbassar għal nar il-ħamis sa tlieta u għalhekk għan niġbru l-emendi u ikun hemm il-votazzjoni fuq dan id-dokument stabilita propju għal nar l-ewwel ta' frar. Grazzi, naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda. Punt numru 15, segwitu tar-rapport dwar l-impatt ambientali tal-linja tal-pajpijiet tal-gas tan-Nord Stream. Il-kollega Geringer, jek ġobba. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, ostatni raz. Grazie, Signora President. Meta tkellimt fl-Ulju tal-2010 fuq dan is-suġġett propju fil-Kumitat tagħna, il-Kummissjoni Ewropea batet weġiba għall mistoqsijiet tagħna u jidru li huma kuntenti u sodisfatti dan ir-rapport li intbat minn Nord Stream. Dan kien rapport approvat minn ħames stati membri, il-Ġermanja, Russja, Danimarka u Finlandja fost oħrajn u l-Kummissjoni għarfet li ma kienx hemm rwol f'stoffri u aċċettat il-pożizzjoni tal-investitur. U mhux minn entitajiet li jkunu soġġetti minn diżastru ambjentali li jista' jiġi kkawżat. U għalhekk il-mistoqsija li kummissjoni llum hija ser tajt dwar is-supervizjoni tal-Direttiva 85 taħt l-artiklu 11 li tipprovdi l-esperjenzi tal-implementazzjoni tad direttiva u l-effiċenza tagħha. U għalhekk il-Kummissjoni soddisfatta bil-kwalità tal-valwazzjoni tal-impatt ambjentali u r-rapport kien li semmejt ġi preparat minn Nord Stream Kuntenta bil-konsultazzjonijiet pubbliċi provduti mill-kumpaniji għaliex ħafna mill-organizzazzjonijiet internazzjonali mhux sodisfatti bil-kwalità ta' dan ir-rapport meta marbut mal-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali. Il-font tal-Estonja għall-natura, il-font għall ħarsin tan-natura tal-Estonja u font ieħor fl-Estonja mhumiex sodisfatti per eżempju per eżempju fil-ħruġ ta' permessi għall-libħra territorjali bejn l-Estonja u l-Finlandja dawn huma problema u Nord Stream mhux qed iżid it-tedidiet kollha l-ambjent. Qed nistennew deċiżjoni mill-qorti fuq dan il-punt iżda nafu li dan ser jieħu ħin. Organizzazzjoni oħra il-WWF tal-Ġermanja qed qis dan l-evalwazzjoni tal-impatt li mhux adattat u qed poġġi pressjoni fuq il-kumpanija li mingħajr strumenti legali disponibbli rnexxila tal-lokka 10 miljun euro addizzjonali għal proġetti ambjentali u għalhekk nistaqsu għala Nord Stream lesta tħallas tant u tant flus biex tagħmel tajjeb għal dawk ir-riżultati li huma qed jitqisu bħala li njoraw xi ħaġa li mhux adattati. U għalhekk qed ikun hemm pressjoni fuq il-Nord Stream u il-WWF irnexxiela tikseb kumpens għal xi ħaġa li mhux suppost kellha teżisti mill-bidunet. Issa, fil-rigward il-Bahar, l-organizzazzjoni l-Bahar Baltiku nadif, dawn mhux sodisfatti wkoll resqu mistoqsijiet il-kumpanija u marċevux tweġibiet u għalhekk nistaqsi l-konsultazzjoni pubblika hekk għandha ssir u tapprova l komissjoni li ssir b'dan il-mod? Fl-aħħar hemm dubju wkoll fil rigward ir-rapport jekk l-evalwazzjoni tal-impatt ambientali kienieċ waħda xirqa minn Nord Stream. Kien hemm riċerka u faċilitajiet ta' riċerka li mbagħad ħejju l-analiżi u l-evalwazzjoni tal-impatt. U bla dubju ħalset iktar minn 500 miljun dollaru għal l-Università partikolari li mbagħad ħejjiet analiżi adattata għal kumpaniji u għalhekk wet jista' jistaqsi jekk din l-analiżi kienieċ imparzjali fid-dawl ta' dan kuntest. Grupp ieħor ta' nies li huma kontra s-sajjeda li huma qed jitkellmu f'isem is-sajjeda jgħidu li s-sajt issa ġi kellu impatt negattiv fuq u is-sajt issa nbidel fil-post. M'hemmx monitoraċ fisem il-sajjiedex ma nafux kif taħdem il-proċedura, m'hemmx eh, informazzjoni li qed toħroġ fil-beraħ. Iżda nafu li ċertu sajjiedet jinetaw kumpens għal kull bastiment tas-sajt u l sajjidi l sajjida zvedi qed jirċievu 30,000 euro għal kull bastiment. U dan minħabba li Iż-żoni ta' sajt tagħhom inbidlu u l-ħut resaq minn post tal ieħor. Grupp ieħor ta' eh, partijiet interessati qed għajmu dubju, pereżempju fir-rigward il-Latvija xi tgħid snin ilu kien hemm problemi marbuta mal standards u kwistjonijiet ta' sigurtà. U intqal li kien hemm ħsara ambientali li laqas tista' tistma' u għalhekk hemm numru ta' riservi li aħna għandna propju fuq dan il-proġett. Biex nagħlaq Nord Stream qed twieġe għall akkużi minn naħta l-partijiet interessati biss meta jkun hemm pressjoni fuqha. U għalhekk nistaqsi din aċċettabbli għall-Kummissjoni Ewropea, speċjalment fid-dawl tal-fatt li l-proġett qed jiġi żviluppat taħt responsabilità tal-Unjoni Ewropea u hija elenkata wkoll bħala proġett taħt il-Network Trans-Ewropew u bħala wieħed mill-proġetti ewlenin tal-Unjoni Ewropea. U anke fis-siti l-internet tal-Unjoni Ewropea online u fuq il-siti ta' Nord Stream tista' ssib kwotazzjonijiet mill-uffiċjali Ewropej u bħalli kieku jidher li m'hemmx dubji aktar fuq dan il-proġett u li l-permessi kollha nħarġu. U għalhekk intenni l-mistoqsija tiegħi, il-Kummissjoni Ewropea kuntenta u sudisfatta bil-valwazzjoni tal-impatt ambjentali li tresqet minnaħa ta' Nord Stream u l-kwalità tal-konsultazzjonijiet soċjali. L-opinjonijiet kollha tal-organizzazzjonijiet internazzjonali li semmejt u riservi tal-bdiewa Pollakki mhumiex minnhom x'inhi l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea fuq dan is-suġġett. Grazzi. Grazzi, issa fisem il-Kummissjoni naddila l-kelma lill-kollega Nices. Thank you, Madam Chair. Uh... Grazzi, Signora President. Iva, din hija kwistjoni li inna nitkellmu dwara kemm bħala Kummissjoni kif ukoll bħala Parlament Ewropew mill-2007 meta tresqu il-petizzjonijiet Minn dak iż-żmien kellna żewġ smieħ pubbliċi u laqgħat oħra fil-Kumitat Petizzjonijiet fil-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni sa mill-bidunet tispjega u spjegat li m'għandix kompetenza u laqas ir-rwol istituzzjonali li tagħmel studji indipendenti. U ħanispjega nispjega ruħi. Għax illum qed nifokaw palma smajna mill-membru onorevoli fuq l-evoluzzjoni tal-istudji li seħ li jkunem. Dejjem tingħata impressjoni fir-rigward il-kwalità u l-kompetenzi ta' dawn l-istudji. U għalhekk, Signora President, jekk permettili, l-ewwel nixtieq ngħid li l-proġett l-ewwel net ta' Nord Stream ġi inkluż u dan fid-deċiżjoni tal-Parlament u tal-Kunsill tal-2006 u dawn għamlu l-linji gwida l-10 proġetti ta' priorità. Hemmhekk kellna lista twila ta' proġetti li setgħu jkunu preparati għal ġejjieni u għalhekk dan ġi deċiż mill-Parlament u l-Kunsill Ewropew. U f'dik id-deċiżjoni kienet ċara li l-proġett għandu jirrispetta bħalma dejjem huwa l-każ minkejja li ovvju xorta ġimtenni f'din id-deċiżjoni li għandu jkun hemm rispett tal-leġiżlazzjoni ambjentali li għal dawn it-tipi ta' proġetti hija l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali. Il-membru onorevoli rifera għal fatt li dak li resaq dan il-proġett ħallas għal dawn l-istudji u dan jimxi skont direttiva tal-evalwazzjoni tal-impatt ambientali li dak li jiżviluppa l-proġett jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa lill awtoritajiet u li jkunu kompetenti li jipprovdu u joħorġu autorizzazzjoni għala għaliex dan din l-informazzjoni kollha li jagħti l-fornitur u mhux bil-fors bħala studju bħalma kien f'dan il-każ ikollhom skrutinju propju mill-konsultazzjonijiet pubbliċi u anke mill-awtoritajiet kompetenti li propju jridu joħorġu l-permess. Fi klim joħor l-awtoritajiet li joħorġu il-tassib ta' żvilupp irridu jamlu skrutinju ta' dawn it-tassib u dan huwa proċess interattiv bħalma kien ukoll f'dan il-każ. Imbagħad fir rigward din id-direttiva hemm żewġ tipi ta' konsultazzjonijiet L-ewwel nett waħda mal-autoritajiet kompetenti u l-oħra mal-pubbliku. U bħala esperjenza tiegħi bħala uffiċjal tal-Kummissjoni għal bosta snin hija l-ewwel proġett fejn tant kien hemm konsultazzjoni pubblika fl-istati membri kollha konċernati kemm fil-Parlament Ewropew ukoll fil-Parlamenti Nazzjonali u anki fora oħrajn. L-informazzjoni kollha kienet disponibbli lill-pubbliku konċernat u aħna bħala kommissjoni għadna il bidonet li minħabba li ma kenniex rwol li niproduċu rapport tagħna stess ħanamlu monitoraġġ tax-xogħol ta' dawn l-attivitajiet. U ta' aħna diskutejna din il-kwistjoni b'mod formali f'gruppi stabiliti istituzzjonalment bħal pereżempju l-grupp ta' ħidma tal-esperti tal-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali. Il-membri ta' dan il-grupp huwa membri tal-istati membri kollha 27 stat u huma responsabbli għall evalwazzjoni tal-impatt ambjentali u f'bosta okkażjonijiet aħna kellna diskussjonijiet biex naraw il-progress li kienet isir fuq ix-xogħlijiet tal-impatt tal-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali u f'dawn il-laqat qatt ma kien hemm tilwimiet formali mill-Istati membri fir rigward il-validità ta' din id-data. Allura, Sinjura President, fuq li ma data qed nitkellmu dwarha? Qed nitkellmu dwar data xjentifika dettaljata għaliex dawk li mhumiex konxi minn dan il-fatt huwa pipeline li jgħaddi minn Russja l ġermanja 1200 km u fil-fatt jgħaddi mid-żona ekonomika esklusiva u l-libra territorjali tal-Istati membri li għandhom il-kompetenza li ħorġu l-permessi. U għalek, taħt id-direttiva tal-evalwazzjoni tal tal-impatt ambientali u l-konsultazzjoni tal-EFSA li l-Kommissjoni widet mill-bidunet kienet li kunem segwitu li dawn il-konsultazzjonijiet kollha iseħħu. Huwa impossibbli li nqgħod nsemmi għaw il-volumi kollha u xogħlijiet kollha li kien hemm fuq il-konsultazzjonijiet. Fl-aħħar kontribut tal-Kummissjoni tistgħu issibu rendikont dettaljat fuq pereżempju l-valwazzjoni tal-impatt ambjentali Ġermaniż biex ntikom stampa aktar ġenerali kien hemm evalwazzjoni tal-impatt ambjentali separati minn kull ħames stat membri fejn Imlandja, Danimarka, Ġermanja, Svezja u r-Russja għal-Ġermanja biss kien hemm rapport tekniku ta' aktar minn elf paġna. Kien hemm sommarju non tekniku għal pubbliku bħalma huwa mistenni mill-leġislazzjoni ta' 48 paġna. Kien hemm rapport speċifiku fuq il-ħarsin tan-natura, kien hemm rapport addizzjonali fuq talba tal-awtoritajiet għall ħarsin tan-natura u kien hemm volum speċjali ta' informazzjoni teknika. Għala din l-informazzjoni kollha għaliex minħabba l-aspet speċifiku ta' dan il-proġett kien jitlob li kunem aktar attenzjoni u kunem numru ta' servizzi fl-istati membri kollha li parteċipaw għal dan ix-xogħol. Biex intikom eżempju ieħor, kien importanti ħafna li l-pipeline ma joqgħodx fuq eh, art antika u li jinżamm ulzat mill-art. U għalhekk kien hemm postijiet fejn kien hemm problemi u dan kien dejjem taħt is-supervizjoni tal pereżempju l-forzi marittimi tal-Finlandja jew l-Iżvezja. Il-Kummissjoni kif setat tara il-parti differenti li splodow fil-iħ tal-bahar konċernat, jew tidentifika l-postijiet fejn il-pipeline kellu jitqiet biex nievitaw splużjonijiet u problemi bħal dawn. Dan dinija prassi prattika tal-Bahar Baltiku wara numru sħiħ ta' pajpijiet li tpoġġa fuq il baċit ta' dan il-bahar. Smajna bosta almenti minn nies u edna li dan jidħol f'din il-proċedura fejn l-autorizzazzjonijiet jinħarġu għaliex nafu li dan huwa proċess interattiv u għalhekk l-istati membri responsabbli għal ħruġ tal-autorizzazzjonijiet jagħmlu bosta kondizjonijiet lil dan il-fornitur tas servizz Dawn il-kondizjoniet irridu jiġu rispettati, jistaw ikunu ta' kompens, ta' eh, tnaqqis, ta' l-impatt jew inkella studji addizzjonali li dan irridu jseħħu fisem Nord Stream. U dan huwa eżempju ċar nista' nsemmi li wara l-Ġermaniżi ħarġu l-awtorizzazzjonijiet kien hemm kwistjoni li ħarġet fir-rigward il-possibilità ta' navigazzjoni għal portijiet pollakki għaliex l-awtoritajiet pollakki deċidu wara dawn l-istudji li fil-ġejjeni jistaw iżidu il-font ta' dawn il-portijiet dejjem fil-Polonja. U bħala riżultat ta' dan, wara li kien hemm awtorizzazzjoni lin Nord Stream, l-awtoritajiet Ġermaniżi Eh, revokaw l-autorizzazzjonijiet u talbu għall-analiżi ta' riskju mill-ġdid u para riżultat ta' dan il-kumpanija Nord Stream kella tressa b'12 km l-pipeline u anki f'sezzjoni oħra kella tordom il-pipe metru aktar baxx meta minn dak li kien stabilit qabel. U għalhekk il-mistoqsijiet li ressaq il-membru onorevoli Iva, bazi tal-tarif kollha li għanna fuq bażi formali, bazi tal-monitoraġġ li għamilna matul dawn is-snin, Iva, nikkonsidraw li dan din hija proċedura eżemplari fir rigward il-konsultazzjoni pubbliċi, fir riżultati li ġew provduti u għalhekk aħna użajna dan il-proġett bħala proġett biex nipromovu aktar il- ħsib tagħna fuq l-evalwazzjoni ta' impatt ambjentali fuq dawn il-proġetti. Naf li għandna skadenza stretta u għalhekk nipproponi li minħabba li proġett importanti għalina nistaw ikonna dibattitu twil mal-promoturi u anke mal-istati membri konċernati biex bekk kulħadd ikun jista' jesprimi l-esperjenza tiegħu b'dan il-proġett u nisimaw formalment x'inhuma l-proġetti nfushom. Nixtieq insemmi li dan il-proġett nofsu tlesta u għalhekk il-pipeline diġà jinsab fil-baċir madwar 600 km tiegħu tlesta minn 1200 km. U għalhekk naħseb li l-konsultazzjonijiet pubbliċi għabbażi tar-rapporti formali li għandna kienu tajbin u mxow tajjeb u għanna nistarru ħafna lezzjonijiet minn dan il-proġett partikolari. Grazzi. Grazzi lei u la Grazzi ħafna nishtiq eh, nirringrazzjak eh, għal ehm, tweġiba tijak li kienet ċara, assertiva ħafna u nifhem li għatem ħafna komplikazzjonijiet marbuta mal-petizzjoni il-kollega Valese jishtiq jitkellem. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Cher. Nixtieq nirringrazzja r rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea għal eh, tweġiba tiegħu għal eh, ta' Sinjura Rodenberg u eh, iqalet ħaġa u t tweġiba kienet xi ftit differenti il- ehm, Iva, l-aspetti ambientali huma importanti imma nixtieq ngħid hawnhekk li mhux l-unika problema għal dawk li jgħixu fiż-żona. Reċentament smajna fuq kwistjoni oħra li kienet allarmanti li jinti semmejt fuq fuq kwistjoni li tikser il-prinċipju fondamentali ta' flus eh, eh problemi ta' prodotti u persuni l-Unjoni Ewropea għandha tirkomanda u e, timplementa r-rekomendazzjonijiet tal-Parlament Ewropew ħalli bekk il-proġett tan Nord Stream jikkonforma mar-regolamenti tal-Unjoni u għalek eh, jena qed nitkellem dwar aċċess eh, għal port ta' Xinouxja. Reċentament eh, il-medja internazzjonali ehm, ġabet filmat fuq dan u l-autoritajiet polla qed junjoraw l-affarijiet Nord Stream eh, għalulna u serħulna moħna li il-pipeline mux se jkun ta' ostaklu tal-moviment tal-bastimenti fil-port pollak fil-futur skont l-informazzjoni li ġabejt dan mhuwiex minnu u kontralju għal Mm, serħanta moħħ li tawna qabel pipeline eh, li jaddim il rotta tal-approċ ta' tramuntana u ta' 17.5 metru u bekk eh, il-possibilità ta' vjaġġar qed jiġi mblukkat eh, għal dawk il-bastimenti li huma iktar minn 13 il-metru li għandhom font ta' iktar minn hekk U għalek il-port mux se jkun jista jaċċetta bassimenti li ehm, huma um, ta' dan id-daqs fil-futur. Il-pipeline et jaffet, il-pipijiet et jaffet dawn il-bassimenti iġifiri minkejja Serħan ta' moħli tawna Nord Stream xorta waħda se jkun hemm problemi fil-port fil ta' mm, fil-Polonja u e, mbagħad se jkun hemm nuqqas ta' kompetizzjoni mal-port ta' port Rostock li jista' dan jieħu dawn il-bastimenti il-kbar. Aħna ressaqna konna ressaqna din problema lill kummissjoni imma donna l-Kummissjoni Għada ma solviċ il-problema fil-medja eh, fl-10 ta' jannar tal-2011 eh, l-autoritajiet Pollaki u Nord Stream qablu li jaħdmu fuq eh, li mm, mm, il-pipeline kun iktar font għalibek ikunem rotta u aċċess minnaj problemi imma jena naħseb li dawn provaw jħarbu mill-problema. Il-Kummissjoni Ewropea, il-Gwardjan ta' Trattati, għalhekk il-Kummissjoni għandha id-dritt li eh, tibda proċedura mm, minħabba l-fat li jem mm, limitazzjoni fuq il- mm, flus eh, minnaj problemi ta' prodotti u servizzi din dan il punt din il-problema tinsta fil-ilmijiet jew l-ibra ġermaniżi. Ġermaniża. U għalek nishtiq li rappresentant tal-Kummissjoni Ewropeja taħdem jaħdem fuq din il-problema li għajjimt u forsi xaħat jista' jistudja l-possibilità li jissir analiżi legali. Diġa smajna minn madam de Odenberg dwar dan il-punt li sen semmi jissa, imma irritu kunem kumpens li jenata l-sajjeda u għawnek għal boħra jena naħseb li muwix ġus jekk is-sajjeda pollaki jitħalsu 10 darbit inqas jekk inqablu il-kumpens li jenata l-sajjeda ta' Danimarka jew l-Svezja, ġifir nixtieq li l-Kummissjoni tagħti attenzjoni lil dan il-punt. Grazzi ħafna il-kollega li miss. Iva, eh, Signora Chair. Ifet iva, nitkellmu aħna dwar eh, feta kompli, eja nuża espressjoni franċiża hawnhekk jgħid il-kellim. il l-missjoni qed tgħidilna li eh, nofs il-proġett diġà sar u eh, l-implementazzjoni ukoll għalhekk x'nistgħu nagħmlu. Mela, Kollegi, eja morru lura għal-rapport ta' Biski u l-kontenut ta' dan il-rapport. U fi dan il-rapport kienem ħafna mistoqsijiet li għadhom pendenti li għat memx tweġiba għalijom. Eh, u l-anot Nord Stream la' l-Kommissjoni għadhom ma' taw tweġiba. Umbat, il-kem il-valutazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent huwa oġġettiv. Meta il-valutazzjoni ssir mill-kumpanija, eh, jekk najdu li dan huwa konflitt ta' interess, inkunu eh, qed inkunu vera mhux kritiċi, jiġifieri il-Kummissjoni tkun vera ġeneruża li tħallas kumpanija sabiex tagħmel valutazzjoni li forsi tista' tmur kontra l-impenji tagħha. U m'hemmx garanziji jekk ikun hemm xi katastrofi kif eh, per eżempju eh, seħ fil-golf tal-Messiku minħabba BP, Iva, eh, gas mux zejt, rappresentant ta' Nord Stream, għalu, u ovvjament jekk ikun hemm eh, problema ma tistax tkun daqshekk drammatika, imma jekk l-Amerikani u trid tiftakru li l-gvern Amerikan mhux xi gvern ta' pajjiż żgħir eh, għad qed qed jiġilet mal-BP eh, l-iktar minn 20 biljun dollaru, iġifiri id-dizwit għadu għaddej, dan it-tilwim għadu għaddej. Għalek, wieħed kif jista' jitlob kumpens meta e, forsi ikun hemm sitwazzjoni simili. Punt numru tlieta, x'nistgħu ngħidu dwar riskju ta' sigurtà għax f'dinja fejn it-teddida fuq is-sigurtà tiġi multiplikata e, fuq e, livelli differenti ma nix aħna soluzzjonijiet dwar kif nistgħu naħdmu fuq is-sigurtà li għandha x'taqsam mal pipi tal-gas ta' Nord Stream. Punt ieħor, x'nistgħu ngħidu dwar il-proġetti tal-futur li se daqs se jiġu żviluppati fil-Baħar l-Iswed. Irridu aħna niġbdu lezzjonijiet minn Baltic Sea 1 xejn ma nistgħu eh, xejn mu qed jintqal mill-kummissjoni jew mill-kummissarju għall-enerġija dwar dawn il-proġetti. U l-aħar punt, ir-Russja għadha ma rratifikax il-Konvenzjoni Espo nafu li dan huwa l istrumenti prinċipali li jobbliga pajjiż li jaħdem fuq il-problemi li għandhom x'jaqsmu mal-ambjent fuq livell legali. Għalek jiena nishti eh, nkun naf eh, jekk għal-Kummissjoni Ewropea din il-konvenzjoni importanti ħafna. Jew inkella forsi il-Kummissjoni eh, qed tagħmel weda imma mhux qed timxi mill kliem għall-azzjoni. Fil-ġlieda tagħna kontra il-kumpaniji multinazzjonali li għandhom xjaqsmu mal enerġija għadna aħna f'pożizzjoni dajfa u um, xorta waħda jibqa' zbilanċ. Grazzi. Eh, kollega Szymanski, jo vi prego di essere più brevi. Jekk joġobkom żommu fil-qosor għax ehm, seban il-delegati li xtiqu jitkellmu mbagħad hemm tweġiba tal-Kummissjoni Grazzi ħafna jgħid is-Sur Skemanski. Nixtieq niġbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt li r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-2008 dwar din ir-riżoluzzjoni għamlet referenza l kwistjonijiet oħra mhux biss dawk ambjentali. Fi punt numru 15 aħna tlabna lill-Kummissjoni tanalizza jekk dan l-investiment isir konformità mal- liġi tal-komunità u l-liġi internazzjonali. Għalhekk nixtieq nkun naf x'għamlet il-Kummissjoni sabiex tanalizza l-kwistjoni u nixtieq nkun naf jekk il-Kummissjoni għandha garanzi dwar il-fatt li il-proġett ta' Nord Stream eh, dan eh, jekk dan se jaffet aċċess għal pajjiżi terzi nafu li Gazprom ma jaqbilx mal-kriteri u Gazprom dejjem jipprova jeleb dan il-kriteri għal dak li nixaqsam mal-proġetti tiegħu il-kuntratti tiegħu fi punt numru 29 aħna eh, għandna mistoqsija dwar il-konsekwenzi ekonomiċi u nix inkun naf x'għamlet il-Kummissjoni fuq dawn il-konsekwenzi ekonomiċi ta' dan il-proġett u far punt numru 40 aħna tlabna wkoll li jkun hemm valutazzjoni tal-impatt eh, għal dak li nixaqsam mal-kompetizzjoni fuq is-suq tal gass X'għamlet il-Kummissjoni sabiex tagħna tanalizza il levelli ta' kompetizzjoni kif ukoll il-konsekwenzi ta' din il-kompetizzjoni fuq is-suq tal-gass. Mbagħad punt ieħor kjarifika mhuwiex minnu li aċċess għal portijiet inala eh, fi żewġ portijiet pollakki l-ment pollak ehm, għadu fu eh, qed jiġi eh, fil-uffiċċju ta' navigazzjoni f'Hamburg ehm, laqat li għadhom qed isiru u iva għat baqa' konflitt ma nistgħux aħna ngħidu li huwa minnu 100% li dawn il-bastimenti ta' iktar minn 50 metru mhux se jkollhom aċċess għal dan il-port. Karifika oħra b'kontrarju ma' dak li hemm miktub fil-komunikazzjoni li il-pipeline mhux strument li se għal difikazzjoni kwestjoni tas-suq tal-gas diversifikazzjoni m'għandix taqsam biss dwar il-firxa tar-rotot eh, ta' transitu imma dwar il-firxa wkoll tal-ejjun eh, tal-gas għalhekk dan il-pipeline se jkun użat biss sabiex jimmonopolizza s suq tal-gas u bekk eh, se nkun nserħu iktar fuq il-gas mir-Russja u mm, l-approċċ tal-Kummissjoni Ewropea ma jagħmilx sens u l-Kummissjoni mm, Le, mm, marnex lix tifem il-filosofija, forsi matriċ tifem il-filosofija. Skont l-informazzjoni preliminari, aħna nistgħu niġru l-konklużjoni li l-Kummissjoni kienet qed tinjora il riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew għalhekk nixtieq nitlob il kummissjoni tirreġixxi għal dawn il-kwistjonijiet, kwistjonijiet li mhumiex biss ambjentali. Grazzi ħafna il-kollega Konaska Bovinska. Grazzi ħafna, Signora Ce, Signori, Iva, ħafna um, punti eh, li għanna nistudjawom u hemm ħafna livelli differenti marbuta mal-ambjent. Eh, Madon Di Odenberg eh, tkellmet dwar teddida fuq l-ambjent imma f'xi rapporti orajn tal-Kummissjoni nistgħu narraw li il-bizat mumiex reali għalek eh, limma affarijiet għanna nikonsidraw u limma le. Dan huwa importanti ħafna fil-ħidna ta' għandana fil-kumitat ta' spiss naraw din il-problema. Mistoqsija tiegħi għall-Kummissjoni. Fil-monitoraċ ta'kom ta' situazzjoni, jekk taraw li ta' kunem eh, teddida jew ta' dannu fuq eh, l-ambjent, se t-deċidu jew se tiħdu deċizjoni li se talqu dan il-proġett, tistaw tajdulna il-lum stess li Iva aħna immedjatament se nalqu dan il-proġett jekk naraw li se jkun hemm teddida ambjentali. Ovvjament dan għandu x'jaqsam mal-monitoraġġ normali għax kif smajna qabel aħna jista' jkun hemm xi fallimenti fil-floddot jew inkella sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Riċentament smajna r-rappreżentant tal-Kummissjoni li semma Ehm, pakket ta' infrastruttura u Nord Stream inata priorità Ewropea. U nishtiq, eh, Iva, nirringrazz, nirringrazzja l-Kommissjoni tal-li il-pakket ta' infrastruttura se jirġa jiġi revedut, imma memx garanzija li il-priorità se tenata lil dan il-proġett. Anti aħna se nipruvaw li ma namlux dan il-proġett priorità Ewropea. Peress li ehm, xi prinċipji Ewropej eh, u proċeduri ma ġewx segwiti fi Strasburgu kien hemm vot u aħna edna li nixtiequ trasparenza totali għal ftejmit intergovernmentali għalhekk f'dan il-każ ukoll fir-rigward diżastri potenzjali ma tantx mm, qed naraw l-affarijiet b'mod ċar kontrarju ma' deċiżjonijiet li qed jittieħdu issa fuq il-proġett Nabucco. Għalhekk mill-bidu net kien hemm ħafna dubji eh, li kellhom x'jaqsmu ma' dan il-proġett u um, u ta' spiss in-nies jikkonsidrawha bħala problema pollakka Ġermaniża. Iva, hemm dil-kwistjoni li l-pajjiżi viċin xurxin u eh, hemm il-kwistjoni ta' aċċess għall-libra pollakki imma dan huwa proġett Ewropew, proġett li huwa importanti fuq livell intern, ġifiri għal baħar tal-Unjoni Ewropea, U importanti jekk nixtiq aħna fil-futur niżviluppaw proġetti ambjentali oħrajn. Għalhekk nixtieq nisma' it-tweġiba tiegħek fu eh, jekk eh, dan il-proġett jista' jingħala jew jinten jekk ikun hemm bżonn u eh, nishtiq insaqsi l-kummissarju responsabli għall-enerġija, l-kummissjoni se titlob bidla fil-kontratti li qed nitkellmu dwarhom. Grazzi. Uh, I, I'll speak Latvian. Signora Zadong, eh, Zannoka, jina se nitkellem bil-Ladvijan tajt il-kellima eh, peress li għandi interpretazzjoni mill-Latvijan se nitkellem bil-Latvijan. Signora Chair, Rapporter, Rappresentant mill-Kummissjoni. Nishtiq jiena indirizza dil-kwistjoni minn angolu differenti. Nixtieq jiena inqajem jew nagħmel mistoqsija ġifir l-ammunizzjon li għadu jew baqa fil-bahar wara it-tieni gwerra dinija. Hemm ħafna provi li juru li hemm teddida enormi li eh, għandha xaqsa ma dan l-ammunizzjon li baqem fil-Bahar Baltiku kien hemm inċidenti fatali fejn is-sajjieda mm, bizbal dawn qabdu eh, eh, munizzjon imma mistoqsija oħra li għandha x'aqsam mal-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Meta ġiet res għal proposta tal-Nord Stream, kien mifhum li il-kumpanija kienet se tgħin dawn il-problemi, kienet tinvesti risorsi imma llum il-ġurnata naraw eh, u qed nisimgħu fil-medja li r-rotta li ġiet mażula iva natfu eh, il- il-bahar hemmhekk imma il-problema għadha hemm tibqa' hemm peress li hemm żoni eh, partikolari tal-Baltiku fejn is-sajjieda se jiltaqgħu ma' ħafna iktar problemi u jista' jkun li żdid eh, dan ir-riskju minħabba ir-rotta partikolari tal-pipeline. Għalhekk il-Kummissjoni għandha bżonn tiffoka fuq din il-kwistjoni ukoll. Għandha taħseb fuq il-kuntest wiesa għax hemm ħafna kwistjonijiet marbuta mal-proġett tan Nord Stream u fir-rapport tagħna u fir-reżoluzzjoni tagħna naseb rridu aħna eh, insemmu jew nqajmu dil-kwistjoni ta' Minizzjon u eh, li għat baqa per eżempju il-xelz eh, il-balel tal-tini gwerra dinjija u eh, għalek nishti inħedġeċ il-rapporter jiffoka fuq dan il-punt u nishti inħedġeċ il-rapporter idaħħal dan il-punt fil-rapport Mogan. Signora Alkin, skużawni. Grazzi ħafna, Signora Chair, se niskellem fil-qosor Nixxin kun naf jekk il-Kommissjoni konxja tal-fat li il-Baħar Baltiku ma tantx huwa font eh, għalhekk iktar bagħti mitniġġis iktar mill-Mediterran pereżempju u smajna wkoll dwar il-każ tal-Golf ta' Messiku imma nafu li din iż-żona iktar sensitiva, iktar vulnerabbli għalhekk dawn l-affarijiet għandhom jiġu konsidrati eh, dan il-baħar jista' immut jekk ikun hemm tniġġis jew xi effetti kollaterali għalhekk irridu nkunu konxji dwar is-sitwazzjoni speċifika ta' dan il-baħar. Il-kollega jar. Iva, grazzi, Sinjura Ċe. Fil-qosor nixtieq nagħmel xi mistoqsijiet hawnhekk, nixtieq nżid mal-mistoqsijiet Nafu li l-valutazzjoni ta' impatt eh, ambientali eh, se turi jekk il-proġett se jfalli jew le, ġifiri l-valutazzjoni tista' tajdinna jekk eh, il ħagġa tista' taħdem fil-prattika jew le. Nix nkun naf min se jwettaq il-valutazzjoni. Importanti li l-valutazzjoni tkun waħda indipendenti li nafu li hija indipendenti u li l-partijiet eh, kollha jkollhom aċċess għal eh, dan ir-rapport. Mbagħad smajna jekk ikun hemm xi diżastru E, mux bizzet li najdu li kolna fondi mektira jekk gunem dizastru bħal dan importanti li nevitaw li kunem dawn id-dizastri. Rajna fil-Golf ta' Messiko li um, e, dawk li kienet jadmu e, fuq il-pjattaforma ta' zejt kellhom ħafna e, fidi għalek imma xorta wahda seħdan id-dizastru iġifiri um, Mbagħad eh, eh, smajna wkoll minn kollega eh, u jiena naqbel ma' din il-kollega li jekk hemm il-potenzjal li l portijiet jiġu affettwati fil-Bahar Baltiku. Ġifiri kemm jistgħu jkunu fondi l-bastimenti se il-viabilta ekonomika tal-portijiet se tiġi affettwata mbagħad mistoqsija oħra huwa minnu li il-kumpens il-pjanat għas-sajjieda ivarja skont il-pajis involut u l-aħħar eh, kellima Sinjura Garing. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura ċe. Minix kontenta jena bit-tweġiba mm, tal-Kummissjoni Ewropea u eh, għanna bżon naħna nistennu eh, u forsi kolna tweġiba iktar dettaljata għal mistoqsijiet li tqajmu waqt id-diskussjoni għandi mistoqsija oħra għal kummissjoni. Il-kummissjoni it-tendi li memx strumenti legali fuq livell Ewropew, strumenti li se jippermettu li jkun hemm valutazzjoni ta' impatt indipendenti, jiġifieri indipendenti mill-valutazzjoni li qed minn Nord Stream. Aħna qed nitolbu li jkun hemm valutazzjoni neutrali il-Kummissjoni Ewropea tal-opinjoni li eh, il-valutazzjoni li l-investitur qed jagħmel huwa tajjeb imma għandna nużaw direttiva ta' l-1985 mingħajr ma minn flok ma ngħidu li ma jeżistux strumenti għandna noħorġu bil-kriterji ehm, dinja xi ħaġa ġdida eh, qatt ma sar proġett bħal dan u ħadd qatt ma mbena eh, pipeline u nafu li l-Baħar Baltiku ma tantx huwa font u nafu li li mm, ma tantx jiċirkulaw l-mijiet eh, eh, l-miet huma stabli ħafna għalhekk jekk ikun hemm xi diżastru dan se jkun diżastru papali għalhekk nixin kunna fjek il-Kummissjoni konxja tal-rapport reċenti tal-2010, rapport imħejji minn Nord Stream dwar is-segwitu eh, fuq il-monitoraċ dan il-rapport ġi imħejji eh, f'nofs il-proġett u eh, hemm sentenza fir-rapport li tajtni Nord Stream se jkompli jagħmel monitoraġġ tal-ekosistema fil-Baħar Baltiku sa' ħafna ġimmat wara il-bini u ehm, wara eh, xi ġranet li jintem il-proġett, imma xtibta ta' dan? Eh, ġifiri, dawn se jagħmlu monitoraċ għal ftitijiem biss, ftit ġranet biss, dan mhuwiex aċċettabbli Eh, dan mhux eh, rapport professjonali. Grazzi ħafna sta nix ngħaddi l-mikrofonu lill rappresentant tal-Kummissjoni għalhekk eh, nixtieq nitlob li l-Kummissjoni fi żmien asiru b'mod konċi, sem twieġeb mm, li rappreżentanti wieġeb għal dawn it-tweġibiet u ehm, jena nixtieq najdilkom li edin sija tart, eh, għanna sija tart u għalek aħna ovvjament jekk nixtiequ naħdmu fl-interess ta' ċittadini rridu aħna eh, inħarsu il-ħin allokat. Rappresentant, grazzi ħafna, Sinjura Ċe Iva, nifem jiena kemm din il-problema komplikata għax diġa eh, Iva, mm, għalina dan kien proġett eh, kbir ħafna li eh, rajna l-ewwel darba. Imma wieħed irid iħares il-kwistjonijiet istituzzjonali. Direttiva fuq li ma jkunx hemm ħafna impatt ambjentali din tistabilixxi proċedura li responsabilta sta l-istati membri għal ħafna raġunijiet eh, tajbin. Kom smajtu li impossibbli li wieħed identifika il-kwistjonijiet kollha li għaw taħt il-kompetenza tal-istati membri il-Kummissjoni mhux se tmur eh, xi żoni partikolari u tajt hekk għandek bżonn tisplodi l-munizzjon u għandek bżonn tagħmel dan eh, dwar l-ambjent Id-direttiva tajt li meta eh, wieħed li jixtieq jiżviluppa jitlob kunsens eh, bil għal eh, proġett u issa xaħat privat li jitlob xaġa minn stat membru Eh, u jitlob konsens għal żvilupp zona partikolari ta' stat membru eh, partikolari, l-istat membru biex jagħti l-konsens irrid japplika l-istrument legali li aħna namlu referenza għalih, ġifiri l-valutazzjoni ta' impatt impjentali kemm taħt id-direttiva tagħna eh, kif nistgħu naraw fit-tweġiba tagħna kif ukoll konvenzjoni ESPO. Din id-direttiva tindika li min jiżviluppa fuq talba tal-awtoritajiet huwa obbligat li jagħti l-informazzjoni indikazzjoni li l-autoritajiet kompetenti għandhom bżonn sabiex jevalwaw il-proġett. U ta' bilħa skont artiklu 5 ta' direttiva hemm miktub hemmhekk li e, min jiżviluppa dan se jagħti din l-informazzjoni għalhekk eh, nafu min irid jagħti l-informazzjoni, min jiżviluppa u mhux xi korp indipendenti eh, li naraw min irid ikun dan il-korp u jiena diġà spjegajt ir-raġuni għaliex għax li zviluppatu min jiżviluppa jagħti l-informazzjoni imma mħafna skrutinju involut għalhekk diffiċli li wieħed jgħid l-informazzjoni ma nistgħux inserħu fuqha. Għalfejn, għax autoritajiet ambientali jistudjaw l-informazzjoni l-NGOs u koll u l-publiku u koll. Għalek id-direttiva umbat kompli u tajt li l-autoritat responsabli għal mm, konsens ta' zvilup eh, trid tikkonsidra daw l-affarijiet kollha u tieħu deċiżjoni adegwati adegwatu kif smajna mill-membru onorevoli eh, ma nistgħux ngħidu li minħabba Le, ma nistawx najdu li jekk l-impatt ambientali huwa negativ mela najdu le l-proġett. L-istat membru jieħu l-deċizjoni bat eh, forsi, eh, jaċċerta li kunem kondizjonijiet partikolari li jiridu jintlaħqu. Iva, kienem proċess interattiv li għan Nord Stream il-kompanija kella tati eh, bin-nifs xi informazzjoni teknika lill awtoritajiet tekniċi, ġifiri kienu ħafna komponikazzjoni bejn Nord Street u eh, l awtoritajiet fil-Ġermanja suppost żewġ eh, awtoritajiet pubbliċi kellhom jagħtu l-konsens. Għalhekk dwar il-proċedura legali. Iva, et nirrevedu direttiva hija, direttiva se eh, tiġi dim il-Parlament jekk tixti u għandkom opportunità li tindikaw li mhux min jiżviluppa jrid jagħti l-informazzjoni ma' korp indipendenti ma rridu aħna niddefinixxu dawn l-affarijiet. Mbagħad malaj malaj fuq il- Eh, kwistjonijiet l-oħra. Proġett dan huwa proġett eh, li mm, qed joħloq eh, l-ikbar problemi waqt l-ewwel stadji stadju waqt meta qed mm, inti tibni il-pipeline. Umbat, meta jinbena dan il-pipeline mux se jkun hemm daqshekk problemi. Il-kumpens ta' sajjeda dan mm, ġi stabilit biex dawn jingħataw kumpens għal perjodu ta' tħejja ta' dan il-proġett fejn dawn ma setawx Eh, jabdu l-ħut. Għallek il-kumpens jaqa taħt kompetenza tal-istati membri. Il-Kommissjoni mandiġ tweġiba, se niprofa jena nar xini eh, il-tweġiba, imma le, il-responsabilta ma taqax fuq il-Kommissjoni ġifir li t-deċidi fuq kumpens, imma l-autoritajiet kompetenti jiddeċidu. il portijiet Iva, ħafna minnkom semmejtu dan il-punt jena diġa eh, tajt spiegazzjoni li meta inatat l-autorizzazzjoni l-autoritajiet pollakki resqu pjanijiet li eh, il-port jamlu iktar font u issa l-autoritajiet irridu jerġu jaqraw din l-informazzjoni aħna għanna l-istess informazzjoni Nord Stream flimkien mal l-autoritajiet ġermaniżi u pollakki eh, li għandhom xaqsmu mal-portijiet dawn se laqgħu grupp li se jibda jaħdem fi fral biex jippruvaw isibu soluzzjoni, jiġifieri il qed jaħdmu fuq din il-kwistjoni. Dwar il-bqija tal-informazzjoni tistgħu ssibu eh, xi tweġibiet fil-komunikazzjoni dettaljata imma ovvjament aħna lessi anke forsi tistgħu sibu ġurnata fejn jista' jkollna diskussjoni fuq Nord Stream għax eh, hemm ħafna proġetti oħrajn ukoll qed jiġu pjanati pal Nabucco oħrajn impossibbli li għal kull tip ta' proġett li jsir eh, l-istess eh, xogħol jew ħidma li qed nagħmlu aħna għal Nord Stream. Grazzi ħafna mela rridu nistennew il tweġiba bil-miktub mingħand il-Kummissjoni għax ħafna mill-mistoqsijiet, il-mistoqsijiet kollha kienu interessanti ħafna u għalhekk f'xi laqli mis tal-koordinaturi eh, sen għajem punt dwar eh, l-imġiba li l-Komissjoni trittiħu meta nsibu ruħna f'qoddim kazijiet li rapporti li diġa ġew approvati mill-Parlament imma ma jkunx hemm segwitu mill-Kommissjoni għax kunem eh, problema eh, bejna u eh, il-Parlament li aħna parti tiegħu u għalhekk importanti li eh, naħdmu fuq din il-kwistjoni li, li ta' spiss eh, narawa u dim għajnejna nixtieq eh, nitlobkom sabiex tħarsu il-ħin allokat eh, kif ilkom għall ċittadini għandna qatt ta' petizzjonijiet u rridu aħna dawn eh, nadu u naħdmu fuqhom f'nofs iż-żmien li kellna. Ġifieri tlet minuti għal eh, ċittadin li jixtiequ jintervjena u minuta għal kollegi li jixtiequ jiparteċipaw fil dibattitu u eh, mhux iktar għax le mhux ser nexxielna aħna naddu l-punti kollha. Ġifieri issa nixtieq naddi għal punt numru 16 nixtieq naddi il-mikrofonu l Irina Rogus. No, forse per Rogoska parla Wasniewski. Għanna l-Sinjura Wapneski, 3 minuti. Ġim Irena Ragowska, jestem autor kompetizji 46 Jena jisimni Irene Ragowska, jena eh, l-autriċi tal petizjoni 46-2010, jena personalment etnibat eh, din il petizjoni telef firma u jiena nirrepreżenta l-komunità tar-reġjun tiegħi eh, bħala mexxejja tal-Komitat Soċjali tal-Movement Ċiviku biex inwaqfu din il-minjera u għandna wkoll il-membri tal-Municipalità, is-Sindku wkoll illi naraw illi ħajkonna dan it-tip din it-tip ta' minjera eh, tat-tip miftuħ għal dan il-faham kannella. Eh, Hawnhekk kenna eh, fil-passat kenna il-truppi tal-Unjoni Sovjetiċi fil eh, fiż-żona u dawn waqfu lill Polla kim milli eh, jibnu din il-miniera. Umbagħad aħna aktar il-qoddim kenna l-opportunità li niżviluppaw dan ir-raġun bl-idea ta' demokrazija u ta' governanza. U aħna wkoll mbagħad ingħaqadna mal-Unjoni Ewropea Wallura allura issa anki komunitajiet iż-żar jistgħu jiddefendu drittijiet tagħhom. Issa għandna din l-opportunità u se nużaw din l-opportunità biex bekk aħna u koll nilħu livelli ta' pajizi sviluppati u saftit ta' zminilu aħna kena ħafna tama. Fl-awissu 2007 aħna konna sorprizi li sirna nafu illi kienem il-pjani illi jerġaw jiġu ikunem umbat it-ħaffir għad-depoziti ta' faham kannella. U dana f'żona fejn kienem xiren ta' eluf ta' persuni li jiexu fil-reġun. Issa għanna eh, kondizjonijiet soċjali ġodda popolazzjoni żdiedet, għandna infrastruttura ta' ilma, ta' gas u allura eh, kollox żviluppa bir tana, tagħna iżda wkoll kellna il-kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea. It-twetti tal-pjanijiet biex jiġu sfruttati eh, il-deposit ta' faham kannella ifisser illi konna eh, l-ikbar minniera fil-miftuħ fi Polonja jekk mhux fl-Ewropa. ċittadini allura qegħdin jisaqsu jekk huma jinstabu f'sitwazzjoni bla periklu. Aħna ma stajniex imwieġbu bċertezza għaliex it-tweġibiet u u anki l-mistoqsijiet tagħna lejn l-awtoritajiet Pollakki sfaw fix-xejn u allura aħna wettaqna referendum fl-2009 ir-referendum kien validu vinkolanti iżda għadna ma nafux jekk il-riżultat tar-referendum jiġix imwettaq għal kontrarju u kol xoll leġislattiv intensiv illi juri illi teddida ta' din il-minnira għada possibli. 95% ta' dawk li eh, votaw fil referendum kienu kontra il-bini ta' din il-minjera. C'è un altro intervento per voi anche. Presidente, eh, ti interrompi? Złożyliśmy petycję. Aħna kena nitolbu mbagħad l-għajnuna tal-Parlament Ewropew aħna batna il-petizzjoni aħna nħossu li din petizzjoni hija partikolari ħafna x'hawnhekk qed jridu niddefendu il-ħajja ta' eluf ta' persuni u allura nixtiequ li din il-petizzjoni tiġi trattata b'urġenza u li anki jkun hemm sjara ta' ġbir tal-fatti jew inkella r-rapport jista' jiġi vvutat Naħseb il-Kumitat għandu jagħmel li jista' biex bekk il-Gvern Pollak eh, jismana. Issa nirringrazzja lil eh, il-petizzjonanti għal-prezentazzjoni għanna petizzjonanti ieħor. Not this one. This one. This one. Panie Przewodnicząca, Państwo, e, Panowie i Panie. Signora President, Signori, fissem grupp ta' ambientalisti jena xtaqt inressa valutazzjoni ta' telf ambientali minħabba l-minjera telf ambientali kifet u dana jekk fil-fatt din it-tip ta' minjera tiġi sviluppata. Żewġ rimarki qabel xejn. Il-minjera għandha tiġi sviluppata iżda kien hemm alternattivi oħra u ma kienx hemm diskussjoni fuq alternattivi oħra. Umbagħad minkejja żona eh, Eh, ta' fejn kienet isiri tħaffir, fejn kien hemm miniera, eh, xi ħaġa diġà esistenti, ma kienx hemm valutazzjoni ambjentali taż-żona. Din hija miniera enormi. Fil-fatt hija miniera ta' 140 km kwadru huwa u dana wkoll se jkun qed jaħloq impatt ukoll fuq l-ilma taħt l-art. U allura hawnhekk qegħdin taraw u jekk taraw l-slide għandna il-parti li hija indikata fil-blu. L-użu tal-minjera sal-axar ta' dan sal-axar ta' seklu ifisser illi kena ħsara kbira lill ambjent u mbagħad ukoll konnessjonijiet ma postijiet li huma imħarsa wkoll bħal ħames eh, siti ta' Natura 2000 il huma mħarsa mid-direttiva tal-habitat u dana ifisser li se jkollna nitilfu sit. U dana kol se jeqred żewġ kurituri ta' foresti illi se ħarsu dawn is-siti Umbat u kol se jagħmel ħsara għal foresta rekreattiva u jam ħsara u kol għal dira li għanna fil-provinċja u jbiddel u kol il-flus ta' ċerti xmajjar. Għawnek f'dan l slajt edin taraw il-kuritur ambientali li jibda mill ġermania b'qa sejjer lejn il-Polonja. Għawnek tistaw taraw fil slajt il-lokazzjoni ta' dawn is-siti mħarsa dawn is-siti ambjentali li huma ħarsa taħt il-leġislazzjoni Polakka u mbagħad iż-żoni eh, ħodor eh, skuri dawn huma siti ta' Natura 2000. Hawnhekk taraw il-pożizzjoni tal-miniera biex imbagħad taraw ukoll il-kuritur tal-foresta li se tinqeret iż-żoni ħodor, iż-żoni ambjentali huma sit tal-minnira li jinżel sa 200 metru madwar dan għanna u kol il-depressjoni li tħafir li se jkunu madwara. Umbat għannek għandkom bil-naħat tal-nofsinar tal-nofsinar tal-minnira kif dana se jassorbi ehm, il-foresti, zoni gbar ta' foresti illi huma bejn bliet li għandhom madwar 200.000 persuna u għonek huma l-uniki forest, l-uniċi foresti li għanna f'dan l-żoni. Dan jista' jwassal ukoll telf ta' fejn bejtu, e, għasafar tal-foresta u ukoll ikun taħsara għal l-abitat tal-asafar u tjur tal-bahar għaliex ovvjament dawn se jitilfu l-ambjent tagħhom u wkoll żoni umdi fil-madwar tal-proġett se jintilfu. Allora xeddin imres u aħna skont l-informazzjoni li għandna mill-aspett ambjentali ta' dana kollu, aħna naraw illi l-ispejjeż ambjentali ta' din il-minira enormi eh, f'dan il-post eh, jkunu spejjeż olin wis għal proġett biex jitqis bħala soluzzjoni bla periklu għall-ambjent għal kontrarju, qiegħed f'periklu l-esistenza ta' ħafna speċi fil-vent, fil-vant u l-ponent u anke possibilità li huma jiċċaqalqu eh, mill-Ġermanja lejn Polonja ġviri mill-lejn l-vant. U allura aħna nemnu illi dan il-proġett qabel għandu ikollu studju multidisciplinarju ta' investiment minn qabel biex ikopri l-istat tal-ambjent u għabbas. Għabbażi ta' dan mbagħad ikun hemm eh, rapporti ta' valutazzjoni tal-impatt eh, tal-ambjent il-rapporti eżistenti u finkluż din il-prezentazzjoni huma għabbażi ta' tarif tarif li jista' jiġi interpretat ukoll favur il-bidu ta' dan l-investiment. Grazzi ħafna għall kummissjoni il-kollega Kozlowska. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. E, Grazie ħafna, Signori. Allora, intom tistaw tifmu minn dak li għalet il-Signora Rovkowska, l-autriċi tal-petizzjoni, Il-petizzjonanta wkoll talbet il-Kummissjoni tinvestiga s-sitwazzjoni u aħna lura kellna l-opportunità fil-messaġġ ta' qabel illi nqisu wkoll l spiega li kellna mill-awtorità Pollakka. Xtaqt ngħid qabel xejn illi tana kollu jirreferi għal bini ta' minjera minjera bil-fil miftuħ fi Silesja tisfel ma kienx hemm eh, oti ta' permess sissa nifmu il-riservi li il semmew il-petizjonanti u l qajmu petizjonanti jirreferu primarjament għall-istrateġija tal enġija tal-Pollakka sal-2030 li jirreferi għal ħarsien ta' dan id-depozitu ta' faħa marta b'kannella għal dak li għandu xaqsan żvilupp fuq l-art. Il petizjonanti jgħidu għadin sostnu illi l-isfruttament possibbli ta' dan id-depozitu se jaffetwa il siti ta' natura l-fejn. U għallura wieħed jikkonkludi hawnhekk illi għal dak li għandu x'jaqsam din l-istrateġija tal-enerġija tal-Polonja. Dan huwa affettwat minn żewġ direttivi tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel wieħed dwar l-evalwazzjoni ta' ċerti proġetti mill aspett ambientali, mbagħad direttiva oħra, il-direttiva tal-habitat għal dak li għandu xaqsam il-ħarsien, għal anki għal dak li għandu xaqsam il-flora l fauna U allura Aħna tlabna lura tarif mill-autoritajiet Pollakki u mbagħad aħna analizzajna eh, tarif li ġbarna. Skont l autoritajiet Pollakki, din l-istrateġija Pollakka fil-qasam tal-enerġija involva wkoll l-evalutazzjoni tal-impatt illi wkoll eh, kien kien fih ukoll konsultazzjonijiet soċjali. il dokument relevanti, jiġifieri l-istrateġija Pollakka għall-enerġija sal-2030 din hija dan huwa dokument fuq eh, medda twil ta' żmien biex nittrattaw il-mod kif il-politika tal-enerġija tiġi sviluppata fil ġejjini Hawnhekk maħniex ovvjament nifokaw fuq eh, proġett partikolari u mill-aspetta liġi Pollakka dawn il-proġetti jridu jiġu inklużi eh, fil-pjanar ta' l-ispazju fil-reġuni u anki dan il-pjanar reġjonali għal dak nxaqsam l-ispazju irrid ikun konformi ma' traspożizzjoni pollakka tal-direttivi li jena semmejt. kifet aħna analizzajna il-dokument, il-dokument strateġiku u għamilna paragun ma' direttiva u ma' sibniex li hemm bażi li najdu li prinċipji ta' direttivi eh, ġew miksura issa dak li għandu xaqsam direttiva tal-habitat. Artiklu 6 jiġi applikata hawnhekk u skont dan proġett u dan huwa pjan għal proġett illi se jkollu impatt fuq sit ta' Natura 2000 għandu jiġi evalwat għal dak li għandu xaqsam l-istess impatt fuq is-sit u skont it-tarif li ksibna mill-gvern Pollak, id-depositi ta' faħa marta b'kannella eh, fejn Silizja mus se jiġu sfruttati fil-skadenzi ta' żmien fejn id-dokument jibqa' validu ġvir sal-2030 u allura skont l-informazzjoni aħna ksibna mill-Polonja dokumenti ma jistax jiġu approvati fuq livell lokali, bħal per eżempju pjanar fuq livell reġjonali li wkoll eh, jinkludi eh, l-isfruttament ta' faham artab kannella dinja tweġiba. Grazzi ħafna. Nibdew id-dibattitu il il-kollega Kolaska. Hawnhekk qegħdin nittrattaw Kas interessanti ħafna għaliex qegħdin referu għal investiment, investiment li għandu jitwetta u jintuża f'20 sena oħra u ma nafux hekk investiment u s-seġi approvat. Il-pjan strateġiku mhux ċar dwar dan il-punt u l-gvern Pollak qiegħed tisostni illi jekk ikun hemm bżonn din id-deċiżjoni trid tittieħed. Allura hawnhekk għandna mistoqsija oħra il-gvern mhux ċert jekk u se jkun hemm il-mezzi biex l-investiment seħ, allura forsi l-idea enerġetika tinbidel fil-Polonja mbagħad eventwalment, allura hemm din il-mistoqsija. Għalfej hemm leġislazzjoni, għalfejn hemm limitazzjonijiet meta niġu għall-iżvilupp ta' din iż-żona. Din hija xi ħaġa illi eh, toħloq frustrazzjoni għaċ-ċittadini għaliex il-proġetti ta' investiment ta' żvilupp jitwaqfu eh, jekk ikun hemm il-każ, jekk ikun hemm il-każ ta' din is-sitwazzjoni u din hija il-problema u għalhekk għandna nappoġġaw din il-petizzjoni. Grazzi, kollega Limes. Eh, ja chciałam zapytać komisję, dlaczego przyjmuje argumenti. Kollega Geringer, insaqsi l-Kommissjoni għalfejn edin jaċċettaw it tweġibiet tal-Gvern Pollak minn riservi u l gvern Pollak huwa parti minn dan il każ u allura naħseb illi għandna nisimgħu iż-żewġ naħat irrid ikun hemm uh, ovvjament kellna konsultazzjoni tajba ħafna kena referendum, referendum li saret sitt municipalitajiet fir-reġjun u ir-riżultat kien li 95% tal-ċittadini li ħadu sen fir-referendum qalu le. Le għal din il-minjera fil-miftuħ. Intom rajtu l-slides, tistaw timmaġinaw saċertu punt il-kobor tal-proġett u din se tkun fost eh, jekk mhux l-ikbar eh, minjera fil-miftuħ fil-Ewropa. Ġifieri proġett enormi, ħafna ċittadini allura huma imħasba, iżda kollegi. Jekk iċ-ċittadini qalu le, 95% qalu le, u dawn iċ-ċittadini mhumiex kontra l-iżvilupp tar-reġun, forsi teknoloġiji oħra jistgħu jintużaw. E, iċ-ċittadini huma kontra l-irda tar-reġun u jekk aħna ma nisimgħuhomx huma fil-fatt wet u kellhom referendum iżda qisu kulħadd qed jinjorhom, ħadd mu qiegħed iqis e, e, din il-pożizzjoni. Biex nikkonkludi, Sinjura President, mistoqsija oħra għaliex Naħseb illi ma kenix bizzejiet ħin u forsi ma semejniex kollox. Nishti ninsaqsi il-professur kif inti tevalwa l-valwazzjoni ta' impatt li l-autoritet pollakki wetqu u nishtiq ninsaqsi l-rappresentant tal-municipalità xinija l-opinjoni ta'kom dwar il-konsultazzjoni pubblika dwar l-istrateġija enerġetika. Europejskiego Grazzi ħafna. Jiena membru tal-Parlament Ewropew, jiena jina nejx fil-żona qabel xejn hawnhekk għandna l-ikbar depoziti ta' faħa marta b'kannella eh, l-instabu fid-dinja il-kobor tal-proġett mhux biss illi se jagħmel ħsara lill-ambjent, iżda ifisser li se jkun ħafna emissjonijiet ta' CO2. Nafu li l-Unjoni Ewropea u anke l-Polonja huma aħna riqsin biex innaqsu dawn l-emissjonijiet. Allura żewġ punti hawnhekk minn tiegħi. Fl-opinjoni tagħna il-konsultazzjonijiet soċjali ma twettqux kif suppost għandhom jiġu ripetuti U forsi wieħed jistaċċetta eh, l-argument ta' min qed kiteb il-petizzjonijiet. Mbagħad minħabba li l-gvern mhux qed jippjana illi jiżviluppa l-investiment minn issa, allura x-xogħol eh, amministrativ għandu jaqaf issa. U dan għandu jillimita l-użu ta' dan is-sit fil-ġejjini qrib għaliex l-iżvilupp reġjonali u pjanit tagħhom jistgħu jillimitaw il-possibilità tal-iżvilupp għaliex minjera tal-faham forsi timbena fil-futur ma nista' nibnu xejn dan intant. U allura dan jillimita t drittijiet ċiviċi tal-persuni li jgħixu hemmhekk. U allura jiena nixtieq illi aħna naċċettaw din il-petizzjoni, nieħdu azzjoni sabiex il-Gvern Pollak jagħmel konsultazzjoni soċjali biex xira meta u jikkonsidra wkoll ċerti aspetti soċjali u ambientali fuq medda etwal ta' żmien. Grazzi ħafna. First, it's clear for Grazzi ċara li li petizzjoni għanda tibqa miftuħa, mbagħad meta nżommu f'moħħna il-kobor tal-proġett illi forsi jkun l-ikbar fl-Ewropa, jiena tassew nissuġġerixxi allura illi aħna bħala komitat nibatu itra l-gvern Pollak sabiex huwa jagħtina aktar tarif dwar l-istrateġija dwar il-possibilità li jitwetta dana kollu għaliex hemm elementi li huma niqsi mill-informazzjoni għandna qudiemna llum. Mbagħad, evidenti, għal proġett tant kbir minar ma jkollok approċ integrat bisħieħ, allura se tqiegħed f'periklu in-natura l-fejn, il-biodiversità, il-habitat u anke elementi oħra U fl-aħħar net xtaqt tinsaqsi l-petizzjonanti hawnhekk eh, dwar l-impatt soċjali. Kemm se jinħolqu impjiegi iżda wkoll eh, possibilità ta' diżastru ambjentali iżda mar li smajt il-professur distint eh, huwa ċar. Dinja xaġa enormi. Qed niddiskutu biss proġett li se jitwettaq fil-ġejjieni. Għadu kmini, iżda huwa essenzjali issa illi nibatu itra l gvern Pollak sabiex jatina il tarif meħtieġ u l kummissjoni najdula biex tagħti ħafna attenzjoni lill-iżviluppi għaliex għal din dan it-tip ta' proġett ma tistax inti sempliċement eh, tajt iva il-flus importanti. Il-flus importanti li najdu bek ovvjament din xaġa inaċċettabbli situazzjoni bħal din. Grazzi ħafna l kollega Bostinaru. Issa minuta li rappresentant tal-Kommissjoni jekk tixtieq twieġeb għal mistoqsijiet li kellna għaliha. Eh, wielkim skrócie. Eh, Fil-qosor, Signora President, qabel xejn, e, hawnhekk kellna stqarrijiet hawnhekk punti li ġew indirizzati lill awtoritajiet pollaki. Pala Kommissjoni aħna Se nkomplu il-monitoraġġ tal-konformità ta' dan il-proġett skont kriterji tal-liġi ambientali u tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad meta nġu l-akkuża li l-konsultazzjoni pubblika ma twet kif suppost mill-informazzjoni li aħna għanna aħna m'għandniex bażi biex aħna nresqu dawn e, din il-ħaġa. Aħna ovvjament maħniex nibbażaw biss fuq l-isqarijiet tal-awtoritijiet e, Pollaki, iżda bażi ta' dokumenti, rapporti li, li aħna rċevejna u niġbet l-attenzjoni għal fatt illi id-direttiva ma tagħmilx uh, obbligatorja għal uh, ovvjament il-kommenti kollha li kien hemm waqt il-konsultazzjoni pubblika Dana kollu ma jendux jiġi inkluż għalix l-autoritajiet mandomx l-obbligu illi ovvjament eh, huma jwieġbu għal dawn l-aspettativi l-autoritajiet eh, pubbliċi biss għandhom id-dmiri li jorganizzaw dawn il-konsultazzjonijiet pubbliċi. Iżda jekk intom tħossu illi da ma kienx ma sarx kif suppost nerġgħu norganizzaw. Grazzi ħafna. Eh, Robert Crucial. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. Grazzi, ħafna Signora President. Jena u kol xtaqt narrafkom illi għawna aħna minna applikazzjoni pala komunità fisem 45.000 eh, ċittadin u kenna u kol finanzjament għat program ta' poċ u anke mill-Fond Reġjonali għas saħħa għal bini ta' kliniċi għall-outpatients għalix aħna eh, imdawrin bid-depositi ta' faħamar ta' kannella. Umbat fondi oħra intużaw mill-fondi reġjonali għal bini ta' faċilitajiet ta' kura ta' tfal, child care facilities, u anki biex nġildu eskużjoni soċjali kif ukoll ikonna faċilitajiet ta' djanjosi medika u anki l-iżvilupp ta' zoni rurali u l-iżvilupp kulturali ta' dawn il-reġuni eh, rurali. U mbagħad proġetti oħra servizzi għal zoni rurali, trattament ta' dranaġġ, impjanti għal dan il-għan u l-komunità ta' komunità partikolari u kol kella eh, finanzjament għall iżvilupp ta' sistema ta' dranaċ ġdid emmek fil-fat dan il-post, eh, l-ewel parti tal-minjira se timbena emmek, umbat din is-sistema eh, ġdida ta' drenaċ finanzjata mill Ewropea se tinqeret. Grazzi. Ovvjament, kena dibattitu twil minħabba l-elementi li u l-petizjonanti u ovvjament ħanużaw iż-żmien qudiemna biex bekk aħna Eh, nitolbu informazzjoni mill-autoritajiet pollaki biex bekk aħna eh, nirċivu tweġiba mill-mistoqsijiet li smajna. Konsultazzjoni li jett jgħidu li saru jridu eh, naraw jekk ikonniex aktar tarif dwar dana kollu. U dini għaxħaġa li edha l-qalbna ħafna pala komitat ta' petizzjonijiet. Umbat irrit ikon aktar tarif dwar il-pjan strateġiku li fih suppost għandu it-tweġibit għad tħassib li smajna biex bekk jekk aħna nisaminaw dan id-dokument aħna wkoll nistgħu nsibu aktar tweġibit. Nittamaw li l-Kummissjoni wkoll minnaħa tagħha tikkollabora biex bekk ikonna dawn it-tweġibit u integrazzjoni eh, ma' l-interventi li smajna hawnhekk. Grazzi lill petizjonanti kollha ngħaddu għall petizzjoni li jmiss numru 17 mhux prezenti il-petizzjonant u għalhekk ngħaddi l-kelma minnu fih ir-rappreżentant tal-Kummissjoni sabiex jgħidulna dwar il-pożizzjoni tal-Eżekuttiva dwar dan. Thank you, Madam Chair. Uh, I will... Grazzi, Signora President, għanżom fil-qosor biex nżom mal talba batijak għad disciplina fil-ħin tal-kelma. Il-petizzjoni hija dwar il-tħassib ta' ċittadin Franċiż fil-impjant ta' trattament ta' drenaġġ f'Bezier li qed iwassal għal ħafna diffikultajiet u problemi ta' rwejja ħsiena u ta' insetti fil-postijiet qrib l-abitazzjonijiet ta' dawn iċ-ċittadini. Dan huwa tħassib li l-Kummissjoni tifhem bisħieħ u tista' tagħmel segwitu tiegħu. Iżda, minn kajadan, t-leġemat wara li ndbatet il-petizzjoni l-autoritajiet franċiżi, tieħdi deċiżjoni mill-autoritajiet mhux biss biex torbot problema l-oħra, iżda anke sabiex temenda u testendi l-impjant ta' trattament ta' drenaġġ bazier. mod partikolari fil-ħazna tal-ħama u ta' drenaġġ u anke għal problemi relatati ma' insetti u rwejja ħżiena. Emenda bħal din trid tkun soġġetta għal eh, evalwazzjoni tal-impatt mandatorju fejn ċittadini bħal petizzjonant u oħrajn għandhom id-dritt tal-informazzjoni sħiħa u involviment qabel ma tittieħed deċiżjoni mill-awtoritajiet Franċiżi fuq pereżempju l-ħruġ ta' permess dejjem ta' kundizzjonijiet biex tkun tista' fl-aħħar mill-aħħar mbagħad tinħareġ awtorizzazzjoni. Tibqa' responsabilità tal-awtoritajiet Franċiżi li iżommu ma' dawn id-dispożizzjonijiet fuq l-evalwazzjoni tal-impatt u l-informazzjoni u l-involviment tal-pubbliku. Il-Kummissjoni verifikat ukoll jekk il-petizzjoni tistax tiġi interpretata bħal nġis fl-ilma minħabba l-użu ħażin ta' trattament ta' drenaġġ f'Bezier. U hawn se nikkonferma lill kumitat li fir-rigward trattament tal-ilma li joħroġ mid-drenaġġ kien hemm verifiki li seħħu minnaħa tal-Kummissjoni. Grazzi, għaw xi ħadd li jixtieq jitkellem? Il-kollega Bulam. Iva, Signora President, fil-qosor nishtiq nikkommenta meta nagħti ħarsa lejn ir-rapport naħseb li l-Kummissjoni ħarġet konklużjonijiet fierħa. Ma tantx tuna risposta konkreta. Il-leġiżlazzjoni Franċiża ma tantx hija ċara, hija vaga u m'hemmx analiżi jekk inħareġ il-permess jew le, jew jinkella jekk l-evalwazzjoni tal-impatt għandux effetti negattivi għas saħħa tal-bniedem. X'inhuma l-metodi li tintużaw, x'qed jintuża bħala trattament għal ħamma u għall ilma li joħroġ mid-dranaġġ u dawn huma kollha dettalji neqsin jew forsi li minħabba li ma rajx għax ma kellix biżejjed ħin biex naqra sew ir-rapport iżda naħseb li ma tantx hija opinjoni ċara mill-li ħarġet minn naħdar kummissjoni, u għalhekk nitolbu biex bekk nkun nistgħu niformaw l-opinjoni tagħna. Naħseb li nista' naqbel mal-kollega tajt il-President il-Kummissjoni ma tax risposta sodisfaċenti għaliex flimkien mal-awtoritajiet Franċiżi li tawet weġiba u li komunikaw li ser Jamlu strutturazzjoni minn ġdid ta' din is-sistema tal-ġbir tal-ilma ta' dranaġġ qed jgħidu li hemm xi ħaġa ħażina u hemm bżonn ta' tibdil u għalhekk hemm ħtieġa li jkun hemm adattament u għalhekk qatt meta mqabel ma' dan il-każ ma kienx hemm il-ħtieġa li aħna nħeġġu lill awtoritajiet biex jirrispondu minnu fih għal teġġiġ min-naħa tal eh, Tana u mill-elementi tal-ċittadini. U għalhekk ħanibatu nota lill-awtoritajiet lokali u naħseb li din hija rrida wkoll tal-kollega l-intervjena. Sabiex bekk nitolbu li ma tantx idumu biex jintervjenu u anke għaliex naħseb kollegi jaqblu miegħi li hemm bżonn inħeġġu lill-Kummissjoni sabiex tervjeni u tagħmel kontroll u aktar adattat mal-ħidmit li huma responsabbli għalihom il-Kummissjoni. Naħseb li hawnhekk mhux każ li ma kienx hemm kontroll adattat iżda rridu jkunu konċi tal-fatt li dan ma kienx imġiba xirqa, li din ma kienx imġiba xirqa. Tajab wis, mela naddu għal punt numru 18 u naddi l-kelma mill-ewwel nil petizzjonant is Hackinson. Thank you. Øh, ærede formand og ærede medlemmer af udvalget, vi takker for invitationen. Signora President, membro del Komitat, grazie tal istadina ta' kom biex nipprezenta l-Kastija jellum. Is-soċjetà Daniza għal-Konservazzjoni ta' Natura hija e organizzazzjoni privata, għandna 135.000 membru u għawna t reprezentaw il-direttur, il-sur Koze, u il-kollega uffiċjal ta' politika u jena stess edin għawn. Jena sur Hackinson. Fid-Danimarka, hemm il-sajt bil-gangmu tal malluski u dawn huma speċi li suppost jien jinħarsu fil-post. Fil dan imur kontra l-artiklu 62-63 tal-direttiva tal-Habitat u għalek rridu li l-Kommissjoni tħossib dawn il-permessi li nħarġu għal gang tal-molluski fil-Danimarka fl-2008, 2009-2010. Fil-siti tan natura 2000 il-ħazna il-ħazna Il-qbit tal-molluski u l-zamma u l-akwakultura ta' dawn il-molluski hija alternativa. Issa fir rigward l-anijiet, l-ewwel qed nidna niżguraw li l-awtoritajiet Daniżi jagħmlu eh, valwazzjoni tal-impatt ambjentali xirqa u tajbin għal dawk l-attivitajiet li jseħħu fil-żoni marittimi ta' natura l-fejn, speċjalment minħabba r-riżultat ta' sentenza mill-qorti tal-Ġustizzja Ewropea. Għaliex dik is-sentenza, dik id-deċiżjoni qalet li kienu jkun hemm bażi xjentifika li dan il-proġett ma xekkilx kwalinkwa żona mħarsa ta' natura l-fejn. Iżda aħna rridna niżguraw li dawn l-evalwazzjonijiet xjentifiċi jitqisu minn dawk li jieħdu deċiżjonijiet u anke dawk l-attivitajiet li jkunu taħsara m'għandhomx jitkomplu. għal l-istess siti li supposta l-leġislazzjoni qiegħda tħares. Importanti li jkollna pariri u tarif xjentifiċi u xirqa u dawn għandhom jiġu rispettati mill-autoritajiet daniżi. Sfortunatament dan mhux il-każ fid-Danimarka u għalhekk qed ikonna evalwazzjonijiet tal-impatt li ma tantx kienu xirqa, ma tantx kienu tajbin u qed jimxu fil-limiti ta' dak li huwa permess fil-liġi u fl-Unjoni Ewropea u lekin ħeġġu lill awtoritijiet Daniżi biex u għandna dialogu wkoll mal-Ministri iżda għadna ma ksibniex riżultat sissa. Għal daqstant, aħna indirizzajna l-Kumitat, il komissjoni u aħna ressaqna petizzjoni l-Kumitat Għanna nħossu l-importanti nizguraw li l-ġestjoni tal-siti ta' Natura 2000 f'Danimarka eh, jimxu f'konformità ma' direttiva tal-Habitats u direttivi Ewropej, speċjalment fil-gangmu tal-molluski. Jina soddisfat li nara l-Komissjoni ħadet bis-serjetà l-mentana u ndbattet ukoll litra f'Ottubru tal-2010 l-autoritajiet daniżi. Soddisfat ukoll li li l-Komitat ħa dan il-punt bis-serjetà u daħal fl-aġenda tal-lum. Il-fat li din dan il-kast għajjem kellu dġa feti pozittivi. Fl-2008 sena nafu li l-permessi nħarġu u dawn kellhom effett ta' ħsara l-ambjent u minn dak iż-żmien kien hemm ħafna titjib fl-2009-2010. L-evalwazzjoni ta' impatt il-ġdid qed juri fiċ-ċar li l-gangmu tal-molluski huwa ta' ħsara kbira u jikkonkludu wkoll li l-kondizjonijiet ma jistawx jinżammu kif qegħdin. Minkejja dan kien hemm gangmu tal-molluski li seħ fl-2009-2010 minkejja li issa huwa ċar li żoni ta' natura 2000 qed ibatu minħabba l-irda tal-ambjent. U għalhekk Danimarka mhux iżżomm mal-obbligi tagħha. Il-gvern ta' Danimarka s-set jgħid li ma kienx hemm miri ċari għal siti tal-2020 iżda dan huwa argument li jmur kontra l-artiklu 6 ta' direttiva tal-Habitats. Il-gvern qed jgħid ukoll li l-gangmu tal-molluski, is-sajt bil-gangmu tal-molluski, huwa xi ħaġa meħtieġa u li m'hemmx alternattiva oħra għal tkarkir. U nafu li dawn huma argumenti li mhumiex sostenibbli għax qed nitkellmu dwar siti fejn suppost hemm ħarsin ambjentali għalihom. L-awtoritajiet Daniżi qed jgħidu wkoll Ippruvaw jgħidu li dawn huma teddidiet potenzjali għal dawn is-siti. Skadilek il-ħin tagħti president Okay. Um, per la Kommissjoni eh, Susan Wegefeld. Fissam il-Kommissjoni Susan Wegefeld. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President. Dan il-kas Parlament għal beda fl-2008 mill-petizjonant mill-Soċjetà Daniza għal konservazzjoni tan-natura dwar l-autorizzazzjoni tal-gvern danis għas-sajt tal-gangmub tal-molluski fi żoni tan-natura għal fejn L-autoritajiet daniżi komplow jautorizzaw il-sajt bil-gangmu tal-molluski fl-2009 u 2010 pal daġan għal. Fil-bidu intqal li l-evalwazzjoni tal-impatt li saħħu li twettqu mill-awtoritajiet Daniżi ma kinux f'konformità mal-obbligi tal-artiklu 6 tad-Direttiva tal-Habitats. U ġi argumentat ukoll palma smajna li kien hemm nuqqasijiet u żbalji u konklużjonijiet kontroversjali f'dawn l-evalwazzjonijiet. Palma smajna f'każijiet oħrajn illum, id-dispożizzjonijiet tal-artiklu 6 tad-direttiva tal-habitats titlob li kull stat membru jagħmel evalwazzjoni xierqa ta' kwalinkwa proġett li jista' jkollu impatt ta' negattiv fuq dawn is-siti ta' Natura 2000. U dan huwa marbut ma' si speċifiku u għalhekk nafu li għall-loti jew le tal-permessi tal-, -permessi tal dawn il-proġetti irrid ikun hemm kull attenzjoni mogħtija. Il-Kummissjoni tissegwi il-każ mal-awtoritajiet Daniżi u talbet dokumentazzjoni u tarif addizzjonali. U dan diġà informajnih u ednilkom bħala kumitat fil-aġġornament tal dan il-każ fl-2009. U anki fit-tieni komunikat tagħna fl-2010, il-Kummissjoni tindika li l-eżaminazzjoni tal-evalwazzjonijiet li għabbażi tagħhom nataw il-permess il-permessi iwaslu għal tħassib jidher li hemm nuqqasijiet fir-rigward l-evalwazzjoni tal-impatt tal-habitats ta' dawn li ħarbtu dawn is-sajjieda u dawn qed ikollhom effett ta' detriment kumulattiv kemm għall siti stess u fl-aħħar fir rigward li nqisu l-aqwa tarif disponibbli xjentifiku. Jider li l-evalwazzjonijiet ma jaqdux kompletament l-artiklu 63 eh, tad direttiva tal-habitats u s-sajt bil-gangmu tal-molluski ma skallux jiġi autorizzat għabbażi ta' dan. Il-Komissjoni għalek bħalma smajna deċidiet nhar 28 ta' Ottubru s-sena li għaddiet li tibat ittra ta' notifika formali li danimarka u li ntbatet nhar id-29 ta' Ottubru. Kien tweġiba qabel il-miliet nhar il-21 ta' Diċembru s-sena li għaddiet u l-Kummissjoni bħalissa qed tħares lejn din it-tweġiba u narfukom iktar qudiem. Grazzi, Signora President. il kellem li miss. Kollega Oken. L-għonet nishtiq najt li huwa importanti li kas bħal dan jitressa u il-kumitat tagħna għaliex aħna għandna approċ miftuħ ħafna. Din huwa prerekwiżit għal fatt li ċittadini jistgħu jieħdu sem u l-ħarsin tal-ambjent hija xi ħaġa importanti ħafna fejn u importanti li jkollna involviment ta' ċittadini jekk tassew irridu li ċittadini jkunu informati ta' dak li qed iseħħ Fid-Danimarka għandna l-problema li l-gvern Danis qed iħossu aħjar minn kwalinkwa entità oħra nħossu li għanna l-aqwa pożizzjoni fid-dinja fl-ambjent u ma nistgħu nagħmlu xejn ħażin fid-Danimarka tal-ħolm biex ngħidu hekk. U naħseb li l-problema hija fil-mentalità f'dan il-każ u għalek irridu nafu għala ma nistax ikollna naċċess għal dawn id-dokumenti ma nix nara lebda raġuni reali għala aħna ma nistax ikonna l-tarif sħiħ ta' litra tal-notifika formali per eżempju u it-tweġiba mill-gvern għalix jinnibza li il-problemi kollha u jina familjari mal-gvern dan Danimarka u naħseb li dan tħalla li seħ isu xejn xejn. U għalhekk importanti li nirrispettaw il-valuri ta' trasparenza tal-konvenzjonijiet li għandna fil-prattika, iżda fl-istess ħin għandna jkollna aċċess għal dawn id-dokumenti. U għalhekk nitlob lill-Kummissjoni moċċar x'neħtieġu nagħmlu sabiex bekk niżguraw li tassew nistgħu nwaqfu din il-proċedura magħluqa għaliex Jiena taddit sta drabi ma' din l-organizzazzjoni u edin għaw minħabba pożizzjoni miftuħa li għandna. Iżda insibu bif magħluq fuċna. U issa fir rigward l-Awtorità ta' Konservazzjoni tan-Natura, hemm siti tan-natura l-fejn oħrajn fejn is-sajt tal-gangmu tal-molluski qed iseħħ, apparti minn dawk koperti mill-petizzjoni hawnhekk, il-kollega Bostinaru. L-ewwel nett, nilqa' l-attitudni tal-Kummissjoni Ewropea għax din id-darba jien kuntent li l-Kummissjoni aġixxiet moċira għaddew il-messaġġ fiċ-ċar lill-Gvern Danis u bħala konsegwenza ta' dan il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa sakemm ikun hemm soluzzjoni għall problema Iżda l-aħħar kumment tiegħi għala hawn din nuqqas ta' trasparenza. Għax hawn mhux qed nitkellmu dwar il-proprjetajiet intellettwali, dwar it-tfassil jew disinta' xi teknoloġija għolja jew xi armi hija kwistjoni sempliċi u normali li għandha tkun aċċessibbli għal kulħadd. U għalhekk ma nistax nifhem il-gvern danis li qed jippromuovi din is-segretezza bħal kieku li hija ta' li għandha effett negattiv għal prestiġu tiegħu. Kollega Jar. Kemm tejn malajr? Il-petizzjoni titinżam miftuħa sakemm ikun hemm tweġiba ħarrija minn naħa tal-Kummissjoni. It-tieni net huwa dejjem diffiċli meta jkun hemm nuqqas ta' trasparenza għaliex dan iwassal għal nuqqas ta' fiduċa. Tittara lejn li tħares lejn l-effett li l-informazzjoni tkun disponibbli għax dan ifisser li ħażid il-livell ta' fiduċa. Jider li issu issa hemm dan hu għal fiduċa u dan irridu nelbuħ u naħseb li l-Kummissjoni provat tejjeb din is-sitwazzjoni u rridu naraw issa kif l-informazzjoni tista' tkun disponibbli. Id-data ambientali nżammet sigrita fil- GDR għal raġunijiet speċifiċi, iżda issa hija ta' interess ġenerali għalhekk għandha tkun disponibbli. Grazzi. Ngħaddi issa l-kelma għal tweġiba l rappresentant tal-Kummissjoni u nitolbu biex iwieġeb għal din it-talba li għamlu l-kollegi, speċjalment l-kollega Ogen, biex bekk ikonna dokumentazzjoni fuq dan il-punt għax naħseb għanna dritt u dmir li neżaminawha. Jekk jogħġbok. Uh, thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President, jiena Link Cashman u naħdem fil-taqsima legali responsabli għal ġestjoni tal-ksur li l-kollega tijaj il-Signora Wegenveld semmiet. Sa fil-rigward it-ħassib għal aktar trasparenza frabta ma l-iskambi bejn il-Kummissjoni kif ukoll Danimarka. Il-Kummissjoni hija marbuta għal regolamenti għall ċesta dokument li ġiet adottata mill kunsellu l-Parlament fl-2001. Dan huwa regolament 1049 tal-2001. U għabbażi ta' dan regolament il-Kummissjoni bħala prinċipju għati aċċess għad dokumenti fuq talba. Iżda din id-dispożizzjoni ġenerali għall-aċċess hija soġġett tal-numru ta' ċessjonijiet u waħda minn dawn l-ċessjonijiet hija marbuta ma' sitwazzjonijiet fejn il-Kummissjoni involuta ma' investigazzjoni jew ksur jew proċedura ta' ksur ma' stat membru u l-Qorti ta' Ġustizzja qalet li l-Kummissjoni f'ċirkostanzi bħal dawn għandha tqis il-possibilità li l-Istati membri l-Istati membru konċernat jista' jilħaq soluzzjoni ta' ħbiberija għal din it-tilwima. U għalhekk fil-Kummissjoni f'ċirkostanzi bħal dawn mhux pożizzjoni li tagħti aċċess għad dokumenti għal din il-kwistjoni pendenti li għadha miftuħa mal-Kummissjoni. Dan dejjem għabbażi ta' regolament adottat mill-Kunsill u l-Parlament. Li nista' ngħid huwa li ġala darba il-kwistjoni tingħala il-Kummissjoni il kwistjoni tingħalaq il kummissjoni il il kummissjoni ser tagħmel disponibli dokumenti kollha bejn il-Kummissjoni stess u Danimarka u għalhekk ħajkun hemm trasparenza iżda ġalla darba din il-kwistjoni tinala. Grazzi, Signora President. Kollega Oken, però non vorrei. Kollega Oken, iżda ma nixtieqx niftaħ dibattitu tajt il-President. Punta preċizazzjoni, jekk jozbok. Mikrofon għal-kellim. Mistoqsija waħda l kummissjoni malajr, jekk il-gvern danis jaċċetta li jemmel eh, l-informazzjoni aċċessibbli, jekk jgħidu li għalihom tajjeb. Naħseb li intom ukoll taqblu li jkun tajjeb testaw tagħmluhom aċċessibbli, għaliex l-argument li qed tintuża issa huwa li jekk jaċċettaw aħna għanna soċjetà miftuħa, għanna tradizzjoni għal trasparenza. Għodi għal-iktar, t-tini l-akbar belt fil-Danimarka u aħna kburin għal-situazzjoni tajba li għanna. U jekk il-gvern jaqbel li ħalli aċċess, ma tkomx kunu intom mbagħad li twaqfu l-aċċess biex nkunu nafu min qed jimxi kontrin hawnhekk. Una risposta. Tweġiba minn ħadd il-Kummissjoni, tajt il-President. Il-Kummissjoni. Iva jekk qed nifhem sew m'hemmx aċċess bħalissa għall-informazzjoni. U dik hija l-problema li tqajmet hawnhekk. Issa, jekk il-gvern Danis jagħmel talbit lill-Kummissjoni u jgħid li dokumenti jistgħu jkunu aċċessibbli nistgħu nikkonsidrawha, iżda din mhux il-sitwazzjoni li għandna bħalissa. Tajja kwis il-tweġiba hija preċiża, mela tweġiba mill-petizzjonant minuta jekk jogħġbok. Jiena nixtieq nibda billi nwieġeb l sinjura Oken. Nafu jekk hemm siti oħrajn fejn l-istess qed jiġri. Iva, nafu per eżempju fil-Lillapelt, fil-żona Lillapelt fejn huwa sit ta' natura fejn nata autorizzazzjoni għas-sajt bil-gangu tal tal-pal-malluski. Ukoll kien hemm autorizzazzjonijiet tal-rotot fejn ħajkun hemm is bil gangrimi tal-molluski. U nafu l-Kummissjoni se tagħmel xi ħaġa fuq dan. Rridu li nżommu malanijiet biex inħarsu l-ambjent madwar l-Ewropa u niżguraw li regolamenti nazzjonali jinżammu. U li niżguraw ukoll li ma jkunx hemm diskrepanzi fil-konservazzjoni tan-natura minn pajjiż għal ieħor. Għalhekk nittamaw li l-Kumitat jagħti segwitu għal dan il-każ, niżguraw li jkun hemm trasparenza f'dan il-każ u jizguraw wkoll li deċiżjoni t tittieħed. Għax naħsbu li li jekk u dan il-każ dum il-qorti hekk biss jista' jwassal l-azzjoni mill-gvern Danis. Iva, il-petizzjoni tinżam miftuħa ta' il-President bħalma talbu l-kollegi li intervjenu għaliex qed nistennew minn minnant l-awtoritajiet jekk l-awtoritajiet Daniżi jagħtu d-disponibilità tagħhom, il-tarif ikun aċċessibbli bħalma qal rappreżentant tal-Kummissjoni. Grazzi lil kulħadd, issa ngħaddu għal punt li jmiss il-punt 17 fuq l-aġenda fuq il-missjoni fl-Awstrija. Għalhekk ngħaddi l-kelma lill-kollega Wieland sabiex jemlinna sommarju. Ja, vielen Dank. Ähm, grazie, grazie signora Cem. L-ewwel u qabel kollox, permezzi nieħu din l-opportunità sabiex eh, nisħaq li m'għandniex nillimitaw ruħna fil-Parlament Ewropew dak li għandha xasama dawn il-kwistjonijiet. Il-petizzjoni tresqet fl-2007 U domna ħafna, domna sa sajf tal-2008 sa kem irċevejna tweġiba mill-ant il-Kommissjoni, lekin impossibli li nibdew naħdmu fuq din il petizzjoni jekk inħarsu lejn ċirkustanzi nazzjonali fl-Awstrija Eh, tafu li wieħed ma jistax jevalwa s-sitwazzjoni jekk ikun hemm l-snow, imma mbagħad kien hemm il-perjodu fis-sajf fejn kien hemm l-elezzjonijiet u għalulna li ma stajniex nevalwaw eh, is-sitwazzjoni pers li l-Parlament ma setax jibgħat eh, missjoni. peress li din il-missjoni seta' issir biss fis-sajf għalhekk sar diffiċli li din iż-żjara tiġi organizzata. Jiena naħseb li huwa importanti li niftakru li l-Parlament Ewropew mhux xi tip ta' referi għal tilwim bħal dan l-ikbar kwistjoni prinċipali hawnhekk għandha x'taqsam mal-limiti massimi u li jekk wieħed jaqbes il-limitu massimum se jkun hemm bżonn ta' valutazzjoni fuq eh, l-ambjent. Il-Kummissjoni insistiet li l-limiti massimi għandhom jiġu żati biss f'xi sitwazzjonijiet speċifiċi għalek jekk situazzjoni tkun sensittiva, għalek irrit ikun hemm valutazzjoni tal-impatt ambjentali. Jekk proġett eh, kun ta' skala partikolari, mela mbagħad ikun hemm bżonn ta' valutazzjoni fuq l-impatt. Il-limitu massimu kien ta' 20 ettaru meta tressa il-petenzjoni imma llum il-ġurnata l-limitu huwa ta' 10 ettaru. Jiġifieri dan il-każ ma jibqax ambigwu. Mela rridu nkunu nafu għalhekk jekk dan il-proġett qabeż eh, il-limitu ta' 20 ettaru ġi deċis lill-le u żona eh, eh, affettwata ehm, kienet ta' 18.4 ettaru aħna morna naraw situazzjoni morna fiż-żona u kellna skambju ta' femit fuq din il-kwistjoni rridu naraw jekk xi żoni partikolari rridu jiġu ikkonsidrati fil-kalkoli. Biex intikom eżempju, qabel iż-żjara ma stajċ jiena nimmaġina kif il-parking, iż-żoni għal-parking għandhom jiġu eh, esklużi mill-kalkulu jew le. ma kif rajna fil-zona skimelaw f'dawn l-axar snin reċenti eh, minn as nis li qed iżuru dan il-post inqas nis fil-lukandi għalhekk il-postijiet ta' parking mhux qed jiġu użati u dawn il-postijiet inbnew ftit snin ilu. Għalhekk kemm jekk taqblu jew ma taqblux, eh, dawn il-postijiet eh, kienu hemmhekk fil-passat u għalhekk li dawn il-postijiet ta' parking mhux se jiġu inklużi fil-kalkoli ta' dawk iż-żoni li se jiġu affettwati mill-proġett. Mbagħad il-kwistjoni dwar jekk iż-żona sensittiva jew kontroversjali biżejjed biex ikun biex EA tkun obbligatorja dina mistoqsija oħra. Skużawni, l-IA. ma nafux jekk l-autoritajiet se kooperaw imma ovvjament kollox jiddependi fuq il-perspettiva ta'kom Jekk ikun hemm imma xi konflitt l-awtoritajiet għandhom bżonn jaċċertaw li l-valutazzjonijiet meħtieġa jistgħu jsiru u li l-proġetti jiġu kontrollati b'mod legali. ma aħna mux eh, referiz eh, aħħari f'din il-kwistjoni iva huwa minnu li diffiċli li nordnaw li jitnaħħaw l-installazzjonijiet wara li dawn ikunu mbnew. Eh, trid tinti tara r-reazzjoni tal-popolazzjoni lokali iva il relazzjoni għandha tiġi konsidrata li kirrit ikollok din ehm, l-evalwazzjoni tal-interessi differenti u huwa minnu li fir-reġjun hemm interessi differenti involuti, per eżempju f'Milaw f'dawn l-aħħar snin reċenti eh, tnaqsu in-numru ta' nies li qed iżuru l-post għalhekk melew eh, tiġi inkluż fi żoni ski li ma daw qed jiġi konness ma' żoni ski oħrajn. Eh. Bekk Jekk ikun hemm din ir-rabta jista' jkun hemm żieda fin-numru ta' nies li jżuru ta' post imma n-numru ta' installazzjonijiet ta' ski mhux se jkunu biżejjed eh, sabiex ilaħqu mat-talba, jiġifieri mbagħad dawk l-installazzjonijiet irridu jiżdiedu ħalli bekk ilaħqu mal żieda fin-numru ta' persuni. Għalhekk jekk aħna nikkontrollaw u nevalwaw dan qed nitkellmu dwar diskrepanza ta' wieħed punt tari biss sawiex wieħed jilqa' jilħaq il- l-20 ettaru iva forsi qed tgħidu 1.5 biss imma tinsewx li 1.5 eh, daqs ta' żewġ eh, pitches tal-futbol. Għalhekk irridu naħsbu kif nistgħu naħdmu fuq din il-kwistjoni. Ma naħsibx li nistgħu nagħmlux jew nieħdu xi deċiżjoni aħħarija hawnhekk dwar l-installazzjoni ta' damul għanna għana naħsbu dwar il-kuntest tal-kwistjoni ġifiri jekk id-daqs tal-proġett ġi evalwat skont il-liġi Awstrijaka jew il-liġi Ewropea u um, jekk il-proġett uh, għadu jott uh, l-lum il-ġurnata, per eżempju, se kollok proġett tal-enerġija Eh, proġett li ħloq il-gas u eh, sħana Mbagħad tista' tisseparahom dawn il-proġetti u tajt li dawn huma żewġ proġetti, ġifieri qed nitkellmu aħna dwar valutazzjoni bir-riżultati differenti. Tistgħu tam taj din iż-żona tista' tinqasam fi sezzjoni differenti skont ir-riżultati li inti tixtieq il-possibilità li eh, proġetti kbar isiru proġetti żgħar eh, jinqasmu dawn id-dispożizzjonijiet Ewropej ifilħu eh, għal dawn l-affarijiet l-Awstrija ġixxiet, l-imġoba tal-Awstrija kienet korretta, mela, Iva, azzjoni, xħat kun din l-azzjoni, kussjoni dwar jek l-slopes tal-iski, jekk dawn għandhom jiġu esklużi, jew għandhom jitħallew barra mill-kalkoli tal-żona kemm se tkun kbira. Id-definizzjoni bħalissa meta iż-żona tibqa' kif inhi mena il- Iż-żona m'għandix tiġi inkluża fil-kalkolu. Ħafna stati membri jaħdmu b'mod differenti fuq dawn il-kwistjonijiet għalhekk tajjeb li jkollna mistoqsija orali fuq din il-kwistjoni, ġifieri fejn il-kummissarju jista' jagħti tweġiba. Grazzi ħafna. Marin Mille għall-Kummissjoni. Grazzi ħafna Sinjura Ċe, Iva, din il pozizjoni ġiet imresqa fl-2007 lek eh, sabiex nispjega s-sitwazzjoni għal-twali rrit malaj eh, malajr eh, ngħidilkom l istorja ta' dan id dossier huwa minnu li il-Federativa il-valutazzjoni fuq l-impatt ambientali tajt li l-istati membri għandhom għazra l-proġetti li jeżistu fa' nes numru 2, ed nitkelmu dwar proġett ta' nes numru 2, u għal dawn il-proġetti l-istati membri jistow jiddeċidu li jew eh, jeżami l-affarijiet kas b'kas, siġifiri għal kull proġett li jaqa taħt dan l-annes, ġifiri jgħamlu xi tip ta' valutazzjoni preliminarja ġifieri jekk il-proġett se jkollu impatt sinifikanti fuq l-ambjent jew inkella jistgħu jiddeċiedu li faslu xi kriterji jew xi limiti massimi sabiex jarraw lim proġetti għandhom jaqgħu eh, jew għandhom jaddu mill-valutazzjoni tal-impatt. Mbagħad l-istati membri wkoll għandhom l-għażla li jlaqgħu iż-żewġ alternattivi fl-2007 eh, fil-leġislazzjoni Awstrijaka kien hemm limitu massimu ta' 20 ettaru u il-leġislazzjoni għalet li huwa biss jekk zona żona fejn iż-żona kienet se taqbess l-20 ettaru valutazzjoni tal-impatt ambjentali kellha ssir u ehm, l-affarijiet kollha li waqgħu taħt dan il-limitu massimu tħallew barra minn dan l-obbligu ġifiri dik kienet is-sitwazzjoni meta mm, il-petizzjoni u għalhekk f'dik is-sitwazzjoni il-Kummissjoni bdiet taħdiriet mal-awtoritajiet Awstrijaki u spjegat li l-leġislazzjoni ma kienx qed tikkonforma ma' direttiva u l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dik is-sena l-Awstrija aċċettat il-fema, il-pożizzjoni u eh, għalhekk daħlet eh, eh, emenda tal-leġislazzjoni li kienet qed tiġi implementata mbagħad l-Awstrija għażlet li tieħu l-approċċ imlaqqa ġifieri li jkun hemm limitu massimu imma fl-istess ħin fi każijiet speċifiċi li l-screening isir minn qabel limitu massimu applikabli il-lum il-ġurnata differenti minn dak tal-2007. Iva, hemm limitu massimu ta' 20 ettaru, imma issa ir-regola li tinstab fil-leġislazzjoni tajt il-leġislazzjoni issa tajt xi ħaġa differenti u tajt li kull proġett, kull proġett eh, li jaqbes il- limitu massimu ta' 20 ettaru rrit jaddim il-valutazzjoni tal-impatt ambientali fuq l-ambjent u mbagħad proġetti oħrajn li ma jaqbżux il-limitu massimu għandhom jingħataw screening, kontroll għalhekk il-ħaġa mhux awtomatika ġifiri dawn il-proġetti li jaqaw taħt l-20 ettaru xorta għada jridu jaddu minn xi tip ta' kontroll għalhekk dik il-bidla fil-leġislazzjoni Awstrijaka u l-leġislazzjoni li daħlet fis-seħħ fl-2009 din il-bidla eh, konsidrata pala kompatibli 100% ma' direttiva fuq il-valutazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent. Għalhekk għabbazi ta' din il-leġislazzjoni il-proġett fi Melaw u Damjuls dawn il-limitu massimu huwa ta' anqas eh, minn 20 ettaru għalhekk l-awtoritajiet u kontroll screening f'dan il-proċess eh, fejn sar il-kontroll l-awtoritajiet ikkonkludew li il-proġett jew li mhuwiex mistendi li l-proġett se jkollu impatt eh, konsiderevoli fuq l-ambjent għalhekk Eh, dan jikonforma ma' direttiva fuq l-impatt fuq il-valutazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent. Għalek eh, mill-lat legali u proċedurali il-Kummissjoni ma mm, diċ eh, f'pożizzjoni li tista tikkonkludi li jem ksur tal-direttiva fuq il-valutazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent. L-autoritajiet Awstrijaċi eh, informaw il-Kummissjoni dwar il-proċess li wassal għal din il-konklużjoni esperti indipendenti huma involuti f'dan il-proċess, il-konklużjoni aħħarija ġiet aċċettata wkoll mill- Mm, mill-avukat indipendenti, avukat għall-ambjent. Għalek dik is-sitwazzjoni attwali tal-lum li qed naraw aħna fil- eh, dawn id-diskussjonijiet li ovvjament mm, diskussjonijiet jiffukaw ħafna fuq il-limitu massimu tal-leġislazzjoni Awstrijaka peress eh, li dan huwa mod liktar oġġettiv jew iktar faċli jekk eh, ma jinqabisx eh, limitu massimu eh, mela m'hemmx diskussjoni rrid ikun hemm evalwazzjoni tal-proġett. Imma lan ta' direttiva ma jitkellimx jew ma għandux regoli dettaljati dwar kif l-istati membri jistgħu joħorġu bil-limitu massimu jew jiddeċiedu fuq dan il-limitu. U għalhekk Eh, diskussjonijiet, fi diskussjonijiet rajna li il-limitu massimu li huwa ehm, definit bħala eh, zona affettwata jew iż-żona fejn se jsiru x-xogħlijiet mela din ħaġa mhux awtomatikament eh, iż-żona fejn eh, l-impatt ambientali iseħħ għalhekk ma jfissirx u ma toħroċ mid-direttiva li l-screening, il-kontrolli jridu jkunu limitati biss għall-impatt ambientali fuq iż-żona fejn eh, tinbnew l-affarijiet. Għalhekk hemm linji gwida fuq screening, fuq il-kontrolli u eh, dawn eh, ħarġu fl-2001 u mbagħad hemm linji gwida wkoll fuq uh, aspetti mm, akkumulattivi, per eżempju żieda fil-ammont ta' nies u l-affarijiet li jisseħħu barra minn żoni fejn ikun hemm il-binni. Għalhekk din kjarifika eh, l-screening dan ma jistax ikun limitat biss għal żona ta'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 ħafna żoni remoti iktar u iktar ma dizmin qed jiġu iżolati it-turizmu f'dawn iż-żoni qed isir um, iktar popolari u dan huwa minnu f'żona Vol Volarberg fl-Awstrija. L-iktar um, kważi nisonajżu li post l-iktar mbiet fl-Alps eh, u hemm rabtiet fiż-żoni ski eh, ta' ski u eh, hemm proġetti kbar li għandhom x'jaqs mat-turiżmu tal-iski imma ħafna dannu li qed isir fuq il-pajżaġġ fuq l-ambjent. F'dawn l-aħħar snin reċenti kien hemm aħbar fl-aħbarijiet minħabba l-affarijiet li kienu tisseħħu u ma nafu xejn aħna dwar imkien eh, fl-Europa sar daqseg dannu kif rajna fil-resort ta' Damul u Melaw. aħna stennejna li kien se jkun hemm EIA. Jiġu inklużi mm, iktar art eh, dan kien se jkollu iktar impatt fuq l-ambjent, fuq in-natura, fuq il pajżaġġ ġifieri l-awtoritajiet ambjentali kellhom iwettqu valutazzjoni tal-impatt imma qalulna rfurna li din il-valutazzjoni ma kienx meħtieġa li aħna fil-2007 ressaqna petizzjoni lil Parlament Ewropew u spiegajna li din il-valutazzjoni kella issir imma smajna li il-leġislazzjoni Ewropea fuq il-valutazzjoni ta' impatt fuq l ambjet fost eh, regolamenti oħrajn eh, din id-direttiva ma kienx qed tiġi mħarsa. Ħafna assoċjazzjonijiet eh, Awstrijaġi inaqdu u firmaw il-petizzjoni tagħna. l-ideja prinċipali fil-petizzjoni li il-votazzjoni tal-ampet fuq l-ambjent ma seħħiċ minn kejja l-fat li l proġett qabes il-limitu massimu ta' 20 ettaru skont iċ-ċifri ġifiri 8.4 ettaru skużawni 18.4 ettaru l-installazzjonijiet tal-ħolqien ta' snow artificiali dan għandu jfisser li il-valutazzjoni fuq l-ambjent mm, għandha tkun eh, requisit obbligatorju. Il-limitu ta' xinettaru abżuħ saru zbalji fil-meta sar meta kejlu iż-żona u għalhekk korrezzjonijiet eh, kellhom isiru għal għal dan u għalhekk biex il-cable cars jiġu eh, installati kellhom inneħħu iktar eh, ġebel iktar affarijiet għalhekk dan kien se jkollu u se jkollu impatt fuq in-natura kemm illum kif ukoll fil-futur. Kien hemm opinjoni wkoll li ħarġet mill l-Assoċjazzjoni Vorarlberg dwar il-protezzjoni tan-natura u espert dan spjega li l-impatt fuq in-natura se tkun ħafna iktar severa minn dak li antiċipajna Aħna meta ressaqna l-petizjoni fl-2007 dawk li kienu għet u il-proġett penġu stampa sabiħa ta' situazzjoni, mux negattiva u um, imma nafu li ħafna għannemma li se jiġu sforzati jitilqu mill-ambjent naturali tagħhom minħabba il-bini u l-kostruzzjoni, aħna nixtieq u nirringrazzjaw il-membri tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet tal-valutazzjoni ġust l valutazzjoni ġusta tal-petizzjoni tagħna u aħna nixtiequ nisimgħu teġiba tagħkom fuq dan. Aħna nixtiequ nitolbukom tħeġġu l-awtoritajiet fir-reġun sabiex jipprovdu iktar informazzjoni onesta u ċara u jagħtu ħafna iktar informazzjoni fil-kuntest tal-petizzjoni. Grazzi ħafna għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna, kollega Lichtenberg. Grazzi. Il-missjoni ta' sejba tal-fatti kelli din il-missjoni u kelli din l-opportunità nħares lejn l-affarijiet fuq il-post. U dak li nixin naraw emmek, u s nidħol fil-dettalji għawn, iżda jekk naqbżu d-dettalji kollha stampa ġenerali kienet li dak li nixin naraw kien dak li rajna fil-kontest tal-EIA u fil-direttiva tal-evaluazzjoni tal-impatt ambientali. Dan xfisser? Fisser li qed tistiednu n-nies biex imorru kontra, biex iduru ma' din id-direttiva. U biex ndura dak li qalu xi kollega qabli, meta tkun qed twaqqaf żona tal-iski, laqas tkun qed tinkludi il-pisti stess. Mhux qed tinkludi la dira jew il-pajpijiet li waslu għal dajjar għal borra artificiali u mhux qed tinkludu wkoll il-postijiet fej il-borra artificiali ser tinżamm. U laqqas qed tinkludu wkoll il-żoni li lin minn dawn il-postijiet fejn tistgħu sibu aktar u aktar borra. U għalhekk fil- monitoraġġ ta' screen, u screening li semmet il-Kummissjoni mhux biss għandkom tqisu dawn il-postijiet li għandhom impatt fuq il-pajzaċ innifsu jekk hemmx tibdiliet fil-pajzaċ, iżda tridu tqisu wkoll l-impatt ġenerali fuq iż-żona kollha. U għalhekk kien ikun importanti ħafna li jkollna evalwazzjoni tal-impatt ambjentali għax kienet tkun interpretazzjoni korretta. Fl-opinjoni tiegħi l-interpretazzjoni li ġiet adottata kienet irreferi esklusivament għal limitu jekk kienx hemm nuqqas ta' 0.4 jew 0.5 tal-limitu mhix il-kwistjoni ewlenija, il-kwistjoni hija l-impatt ġenerali ta' dan il-proġett. U dan iwassalni għat-tieni punt tiegħi fejn fl-2003 kien hemm il-kumpanija tal-ski lift li prezentat sensiela ta' miżuri u proġett ta' ski lift għal din iż-żona dak li ndbad dak iż-żmien ma kienx il-proġett kollu. Kien proċess stadju b'stadju, fażi fażi u dizinjat tal mod li kull parti tal-proġett jibqa' eżattament taħt il-limitu limitu tal-evalwazzjoni tal-impatt ambientali, u għalhekk dak li kien tassew meħtieġ kien kienet evalwazzjoni ġenerali iżda pruvaw jaħarbu minna u għalhekk għandha tkun interessanti importanti għalina li natuħarsa li dan l-aspett ukoll. Kella ikonna sitwazzjoni fejn il-proġetti jinqasmu partijiet iżar, proġetti iżar biex bekk iżommu taħt il-limitu stabilit mill-evalwazzjoni tal-impatt ambientali u dik tkun l-istrateġija li ħajadottaw ċertu stati membri biex jħarbu mill-liġi. Għalhekk din hija l-kwistjoni ewlenija li għandna nindirizzaw m'għandniex nistiednu l-entitajiet konċernati u dawk l-affettwati biex ikunu jistgħu jaħarbu jew iduru mal-liġi billi jaqsmu l-proġetti f'taqsimijiet iżgħar. Dan ovvjament ikun diżastru għal l-habitats naturali tal-alpin, tal-żona alpina li għandha tiġi mħarsa. Il-kollega Vertman. Grazzi permetti li nsemmi xi dettalji jogħġbok naqbel mal-kelima qabli sissa u rajt rapport malajr malajr u fil-rapport jisemma għadira ta' ħazna u installazzjonijiet għal borra artificiali. Jina ċerta li dawn l-installazzjonijiet għandhom jiddaħlu fil-kalkolu kol ta' zoni affettwati Jekk per pereżempju l-oljiet jew niżliet għal l-iski hija diffiċli għalli li nifhimha, per pereżempju huwa diffiċli li nifhem kif ġew esklużi il-parkeġġi u fi post fejn trawimt u kbirt l-affarijiet kienu differenti dak iż-żmien iżda kien hemm kumpaniji fejn ħabba fihom issa ċittadini tal-post laqas biss għandhom ġnien għax kollox ġi eh, manipolat minn dawn il-kumpaniji li komplu jibnu jibnu. U għalek skont id-direttiva aħna rridu nħarsu lej dan il-kas u narfu l-fatt li hemm elementi speċifiċi li ġew injorati għatta posta sabiex bekk il-proġett ikun eżatt iżomma l-limitu. Problema oħra li rrid nixdibilkom l-attenzjoni għalija hija li iva hemm tnaqqis fit-turizmu u għalhekk Salli ma punt nistaw niġustifikaw dan il-proġett, l-ewwel qabel kollox. U punti ieħor nixtieq nagħmel hemm opinjoni minn esperti ġeoloġiċi li l-art fil-kwistjoni hija art u għalhekk ma nafx jekk dan il-fatt ġiex aċċettat u ġiex inkluż ukoll. Kollega Bostinaru hija forma ta' deja vu, hija kwistjoni li ġrat anke f'pajjiżi fejn ħafna nies jippruvaw joħorbu jew duru mal-liġi u jaqsmu l-proġett f'biċċiet iżgħar, f'taqsimiet iżgħar. U kull biċċa art eh, tkun iżomma l-limitu u għalhekk iva, għaddiet tiegħi iżommejt mal-liġi iżda bħal f'dan każ u dak il-każ ta' pajjiżi Mhux il-każ li qed iżommu mal-liġi, għax il-proġetti għandhom jitħarsu bħala proġetti integrati. Ma tistax ikollok l-artijiet intużati għall-skiing u tamir ieħor iżda tinżommhom separati, dawn huma parti mill-istess proġett u għalhekk mistaqsi għala l-Kummissjoni ma taċ ħarsa lejn dan il-proġett mod integrat. Għaliex fuq ekk qed nitkellmu ma tistax tiddisinjal il-parkeġġi għal-jom il-partijiet għall-skiing apparti, l-adira apparti, ek, għax il-proġett kollu kifinu huwa wieħed integrat, huwa ovvju dan. U għalhekk nistaqsi lill-Kummissjoni Ewropea biex terġa' tqis il-konklużjonijiet fl-opinjoni biex bekk Mbagħad tiġu lura għan fil-kumitat u tajdunna xi tajdu dwar rispett sħiħ tal-direttiva u tal-liġi. Grazzi. Grazzi, sir kollega Filint. Iva, nishtiq niċara xi punti. Ħa nispjega sitwazzjoni mal-parkeġġi Dan diġa kien hemm qabel kien intuża fl-modi u imbagħad kienet jintuża inqas u f'daqqa waħda kellu bum bida jintuża ħafna iktar u għalhekk il-parkeċ kien ġust li jiġi esklus minn dan il-proġett iżda fir-rigward l-olijiet u n nizlieta li jintużaw għal skiing naħseb u ġejt marraf li huwa każ apparti. Fil-każ tal pereżempju la dajjar fej inġema l-borra artifiċjali kien hemm pjaniet apposta biex jimbena timbena art apposta għal dan l-an. Dawn huma żewġ eżempji fejn ma qabdux u qasmu il-proġett apposta minn qabel huwa minnu li jekk ta' teħarsa lejn il-proġett kollu bħala proġett integrat u timbotta l-affarijiet il-qoddim għal ħames snin wara mbagħad dan jiġi tentattiv deliberat biex tippjana l-proġett mod u mbagħad xi mod ieħor. Jekk dan ikun il-każ, għalhekk nirridu nistaqsu lil nfusna jekk il-leġiżlazzjoni Ewropea li hemm bħalissa fis-seħħ għandix l-istrumenti u l-odot disponibbli apposta biex tevita tattika bħal din li tkun ta' suċċess. U għalhekk il-kwistjonija, il-leġiżlazzjoni li għandna qudiemna hija b'saħħitha biżejjed sabiex tkun tista' tkampa ma' din it-tattika li l-kumpaniji jaqsmu l-proġetti f'taqsimiet iżgħar. Mbagħad fir-rigward in-niżliet u l-għoliet tal eh, l-skiing għandhom ikunu inklużi jew le, jew inkella dawk il-proġetti li jappoġġaw ski lift biss għandhom jiddaħlu. Jina ċert li nistaw jkollna evalwazzjoni legali fuq dan u m'għandix dubju li l-awtoritajiet għamlu aktar mill-li suppost għamlu. Grazzi, importanti li kunem tarif addizzjonali u diskussjoni oħra fuq dan il-punt. Iżda xorta waħda nħalli fidejn il-kollega Wieland biex tara jekk hemm bżonn ta' integrazzjonijiet oħra qabel ma naslu għal fażi ħarija tal-votazzjoni qabel votazzjoni li diġa kien hemm il-preżentazzjoni ta' dokument fl-ewwel steżura. Il-proposta tiegħi kienet li nibdlu il-format u nbidluh mistoqsija bil-fom lill-Kummissjoni fil-plenarja. Mbagħad ikun hemm tweġiba mill-Kummissarju għaliha u nkunu nistgħu naraw imbagħad jekk id-direttiva tal-evalwazzjoni tal-impatt għandix tiġi mendata biex tinklużi din il-każ ukoll. Il-proposta ta' Surveillant mill-espressjonijiet li qed nara naħseb li taqblu mod unanimu dwara huwa ċar li ħanitkellmu dwara fil-coordinators meeting u ħa nevalwaw li ma jkun laqwa ħin tajjeb. U nistaqsu l-kollega Vilan biex jitrasforma dan il-dokument mistoqsija bil-fom kif propona. Grazzi li kulħadd grazzi għal min ressa din il-petizzjoni, titlob biex tweġeb. Il-debattitu du mux malu tajt il-President. Debattitu jibqa miftuħ. Tajja pwis, għandak minuta. Fil-qosor malajr malajr punt ta' kjarifika. Ħafna esperti fil-reġun ta' Vorarlberg fl-Awstrija klassifikaw din iż-żona bħala riserva naturali u xejn m'għandu jsir f'dan iż-żona. Dan għaliex l-ewwel ħsieb minn punt di vista bioloġiku kien li ġi deċiż li din iż-żona għandha tiġi mħarsa. Iżda dak li sibna huwa li din ir riserva naturali nqerda tal-kollox u għalhekk tmur kontra dawk li jippruvaw jikkonservaw in-natura u aħna rridu li dan il-punt jitqis u jiġi valwat. Grazzi, issa naddu għal protezzjoni ta' numru 20 fuq l aġenda naddi l-kelma lill petizzjonant David Petri. Sinjura President, membri onorevoli, grazzi ħafna għal din l-opportunità. Għal kważi 20 sena l-Italja ila tagħmel diskriminazzjoni kontra il-personal tal-liema mhux taljani, magħrufa bħala lettori, diskriminazzjoni bazata fuq nazzjonalità mingħajr aċċess għall impigi il-domin tal-kontrat pagan daqs u dritti tal-pensjoni. Il-Qorti tal-Ġustizzja għamlet sentenza favur il-lettorja sid-darbiet. Issa wara nafu li qabel il mafaqqa it tini gwerra dinija ċertu gvernijiet Ewropej introduċu introduċew leġislazzjoni speċifika li kienet timmira kategoriji ta' ċertu nies u tummina il drittijiet ċivili tagħhom. U ma tagħmilhomx persuni legali sħaħ biex najdu hekk skont il-liġi u li jistgħu għawdu l-istess drittijiet bħal ċittadini oħra. Mill-ewwel iffirmar ta' trattati f'Ruma fl-1957 sa Lisbona, ħafna firmatarji u gvernijiet ftit oħrajn aktar minn ħaddieħor kisru trattati li firmaw għalihom. Madana kollu jimma naf lebda firmatarju jew gvern li għamel leġiżlazzjoni intenni l-leġizlazzjoni kontra it-trattati u kontra l-autorità tal-Qorti tal-Ġustizzja. Uħut minnkom jistgħu jimmaġinaw li din l-idea laqqas biss topsora, iżda fir-realtà hija mit sija l-bot, inqas minn mit sija l-bot. Nar is-sibt ta' din il-ġimgħa 29 ta' Jannar 2011 liġi Taljana riforma ġelmini ħat fis-seħħ. U tneħħinna lilu l-kollegi tiegħi id-drittijiet bażiċi. Mis-sibt li ġej id-dritt tal-trattament indaqs jieb kollox, dritt inviolabli għad difiża jieb għal kollox, dritt tal-proċess ġust tal-liġi jieb għal kollox, dritt għad deċiżjoni għal imħallef u merti eh, tal-balegali, kollox jisparixxi ikkanċellati mill-artiklu 26 tal-Liġi Ġelmini. Il-President tar-Repubblika Taljana, Giorgio Napoletano, diġa firma il-liġa u mar kontra l-artiklu 26, anzi għajja mill-artiklu 26 u għalli l-gvern li din il-liġi titħares mill żid U għek nishtiq li jisir. L-Rumani għat ma għamlu, gvern taljan n-nexilu jamlu. U għalek kif naslu kif wasalna dan il-punt u għala, għala b'mod partikolari l-istat taljan wassal għal miżuri drastiċi bħal dawn. Tweġiba, għal 20 sena sħaħ l-universitajiet madwar l-Italja finanzjati minn l-istat taljan kienu qed jaħlu miljuni ta' flus proċeduri legali flok ħalsu lil dawk li mhux taljani l-istess pagi bħat taljani. L-awtoritajiet taljani ma implementawx mod unilaterali deċiżjonijiet tal-ICJ u għalhekk hemm ħafna każijiet pendenti. Minkejja dan u minkejja s-sistema legali jekk hemm ħafna fl-Italja mod jew ieħor qed isir ġustizzja. L-Università ta' Padova, per eżempju, ġi tornata li tħallas 5 miljun euro f'danni għal ħafna arretrati mhux imħalsa f'pagamenti l-14 lettori L-universitajiet jibżaw li ħajkunem fil-ġejjini l-istess riperkussjonijiet u l-universitajiet ċet jamla jgħidu li fallow u ma jistawx ħalsu. L-istat qed jgħid ma nistawx nħalsu u ma rridux nħalsu. Il-gvern ta' Berlusconi għandu soluzzjoni u xini li imur kontra il- proċedura legali tal-lettori għaliex dak huwa dak li għajt l-artiklu 26, letteralment, imur kontra kull kas pendenti u għalhekk qed jagħmel kontra l-deċiżjonijiet tal-ICJ u qed jagħmel leġizlazzjoni kontra trattat tal-Unjoni Ewropea u imur kontra drittijiet ta' ċittadini sħaħ li għandna għawdu aħna. Il-bieraħ kien hemm avukati Tana li talbu lill-Kummissjoni biex ikun hemm proċeduri ta' ksur minn naħta l-Kummissjoni. Nitolbu lill-Kumitat biex ikun hemm aktar interventi mħaffef minn naħta l-Kummissjoni Ewropea biex tqajmu l-kwistjoni lill kunsil tal-Ministri biex titalbu lill-Kumitat tal-Affarijiet Legali tal-Parlament biex tresqu l-mentakom fuq dan il-rapportakom fuq dan il-petizzjoni u nitolbu lill-Kumitat Peti biex jagħmel stqarrija pubblika lill-mezzi tax-xandir. Nitolbu li din il-petizzjoni tinżamm miftuħa sakemm il-drittijiet legali fundamentali ta' dawn iċ-ċittadini mhux Taljani jiġu imwaqfa mill-ġdid fir-Repubblika tal-Italja. Grazzi. Grazzi. La parola Grazzi. Issa sena l-kelma lill-Kummissjoni Dimitrios Kontitus Das. Ah oui. Oui, merci Madame la Présidente. Oui. Grazie, signora presidente. Iva, din hija kwistjoni li jenna nħarsu għal dawn l-aħħar 20 sena u kien hemm ħafna deċiżjonijiet mill-qorti li jgħidu li l-Italja kienet qed tikser l-artiklu 45 fuq il-moviment ħieles tal-ħaddiema. Il-lettori kienu tikollhom diskriminazzjoni tagħhom meta mqabbel ma' ċittadini oħrajn fl-Italja. Skont id-deċiżjoni tal-2006 tal-qorti u minkejja l-istqarrija tal kummissjoni dak iż-żmien li l-qafas legali kien bizzejiet biex jgarantixxi drittijiet tal-lettori. li huma l-assistenti ta' lingwi barranin u skont dispożizzjonijiet tal-allima ta' lingwi barranin kien hemm proċeduri differenti. Flimkien mal-petizzjonant aħna nifmu l-petizzjonant u għanna nafu li hemm problema mal-lettori iżda konna marbuta mid-deċiżjoni tal-Qorti tal-2006. Jekk il-Kummissjoni tittaġixxi tittaġixxi fuq fatti li nistgħu nresqu kontra l-Istat nistgħu nitkellmu dwar leġislazzjoni ħażina u prassi ħażina tal-implementazzjoni tal-liġi komunitarja li twassal ovvjament għal ripetizzjonijiet ta' żbalji li saru mill-Istat Taljan. Aħna nħossu li l-azzjonijiet tagħna kienu biżejjed iżda fir-rigward il-prassi amministrativa aħna kellna kuntatti permanenti mal-Assoċjazzjoni tal-Lettori ta' u l-Assistenti tal-Lingwa Barranin biex bekk ikonna eżempji li juru bil-fatti li kien hemm ripetizzjoni fir-rigward dawn il-prassi f'din il-prassi amministrativa li kienet qed tagħmel diskriminazzjoni. Issa ħarġu ħafna fatti fil-beraħ li aħna ġejna marfin dwarhom. li ħajkun hemm riforma tal-Università Pubblika. Nixtieq ngħid li l-Kummissjoni qed segwi mill-qrib u b'attenzjoni kbira l-implementazzjoni ta' din il-liġi ġdida. Għandna dubi kemm għal konformità tal-artiklu 26 ta' din il-liġi ġdida bil-liġi mill-leġislazzjoni komunitarja interpretata mill-qorti fir rigward il-lettori kif ukoll nistgħu nigarantixxu lill firmatarji u lil petizzjonant li l-Kummissjoni se tagħmel l-almu tagħha sabiex tibda l-proċeduri meħtieġa jekk ikun hemm fatti li kien hemm ksur tal-leġislazzjoni Ewropea u l-movement ħilles tal-ħaddiema. Grazzi. I didn't hear, sorry. Just, uh, just, uh, Skużawni ma smajt sejt il-kellima, xtaqt nappoġġa il-proposta, il-petizzjoni, Iva, għanna bżon stqarrija minna tal-komitat, idea tajva din, għalix għan eh, eh, eh, komplu nil-taqom il-problema, u għalek nappoġġa l-proposta. Sicuramente eh, è un caso. Certament, ha eh, wasalna fejn inna wis nistennew u il-Kommissjoni, il-Komitat Eżekutiv u anki dan il-Komitat għal iktar minn 15 sena jidir li eżaminaw din il-kwistjoni kien hemm intervent ukoll tal-qorti kemm il-darba kien hemm sentenzi li kundannaw l-aġir, naħseb allura li kollox ma kollox nistgħu ngħidu illi sem il-bżonn illi nirreflettu fuq eh, kemm huma effettivi il-miżuri illi aħna nagħtu liċ-ċittadini anki permezz tal-entità li aħna rappresentanti eh, tagħha un kumitat li jiena ovvjament immexxi. U għalek l-appoċ ta' Signora Oken irrid ikun parti minn riflessjoni li aħna l-koll irridu namlu biex niprovaw nifmu kif nistaw nittrattaw dawn il-kwistjonijiet imres mit-ċittadini biex bekk nittrattaw b'mod aktar effiċenti u effikaċi. Naħseb li Iva. Nista' ngħid anke jekk mhux b'mod espliċitu illi fl-eżami tat-test il-ġdid tal-leġi tal-liġi li ġi approvat mill parlament Taljan u li l-petizzjonant semma fl-introduzzjoni tiegħu mek forsi nistgħu naraw eh, elementi biex nitolbu lil qorti biex terġa' tiftaħ u terġa' tagħmel riviżjoni tad-deċiżjoni tagħha ġaġa li ilhom jisaqsu petizzjonanti. petizzjonanti u xi ħaġa li l-qorti ma kienx pożizzjoni tagħmel sissa. Naraw x'inhi huwa l-element il-ġdid biex bekk aħna nkunu nistgħu mbagħad eh, nagħmlu reviżjoni u għalhekk nistennew eh, tweġiba tal-Kummissjoni fuq dan l-element il-ġdid. Minnaħa l-oħra, anki f'dan il-każ naħseb illi aħna nerġaw nduru lejn l-autoritajiet taljani sabiex nifmu li lin li xtista tkun il-fema ta' kommissjoni fuq din il-leġislazzjoni sabiex aħna naraw realistikament kif sensibu soluzzjoni għal eh, problema li teżisti Eventualment forsi wkoll nistgħu nitolbu illi eh, huma jkunu prezenti hawnhekk fl tagħna tal-kumitat xi ħadd li jista' tassew jista' jispjegalna l-ispirtu ta' din il-leġislazzjoni l-ġdida introdotta b'artiklu 26, artiklu li ġie ċitat, biex bekk naraw x'inhi il-pożizzjoni tal-gvern vis-a-vis eh, problema li ilna nitrattaw U għalhekk il pozizjoni tibqa' miftuħa u għalhekk eh, nibqgħu nissiltu biex bekk nsibu soluzzjoni dawima mill-awtoritajiet involuti. Kollega Jar? Iva naqbel ma' proposta tal-President, komment minna ħatijaj ma naħsibx li il-Kummissjoni hawnhekk m'għandha l-ebda seta fis-sitwazzjoni. Jekk il-Kummissjoni temmen illi l-awtoritajiet Taljani ma użawx il-miżuri meħtieġa allura il-Kummissjoni tista' tressa il-kwistjoni qudiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja biex bekk nkun hemm kumpens finanzjarju. Il-kwistjoni hija din hija ħaġa tajba jew le. U għalhekk apparti l-proposta tal-President jiena nixtieq li din il-petizzjoni mill-ġdid tiġi diskussa din il-sena ma rridux nerġgħu niġu għalija din il-ħaġa 50 snin oħra. Hija xi ħaġa xirqa illi il-petizzjonant jara li qed iseħħ progress jew jew li ma nista' nagħmlu xejn. Dan l-istaxtaqt insit Ġviri, irridu nirrevedu din il-petizzjoni din is-sena. Grazzi. Tajjeb, il-kollega Bustinaro. Grazzi, President, fil-qosor minna ħatijaj. Meta nara l-kummenti mill-Kummissjoni Ewropea, jina sorpriż għaliex l-iskeda li forsi jistaw jużaw hija forsi bejn kalendas grekas u post-mortem għaliex 15 il sena mhux bizzejiet, ma kemm għandkom bżonn żmien. Kummissjoni biex intom solvu problema fejn huwa ċar li għandna ksur tal-liġi Ewropea. Għandek tweġiba eh, sinċira għal kumitat tal-petizzjonijiet? Le. Mbagħad, punt ieħor, Signor President. Kasim eh, simili dan għal dak li kena l-kas tal-liġi Britannika meta eh, kienem spizjar franċis illi ma natax id-dritt illi jiftaħ spiżerija fir-Renju Unit. U issa qegħdin inċaħtu id-dritt ta' lecturer barrani illi jaħdem f'università pubblika fl-Ewropa. Jiena naħseb illi eh, il-Kummissjoni Ewropea b'xi mod jew ieħor trid issolvi s-sitwazzjoni għaliex inkella ħajkonna problema bit-trattat tal-Lisbona sur kummissjoni jew rappreżentant tal-Kummissjoni. Iżda ovvjament illi aħna nqogħdu ovvjament nilabu bis-simboli din xi ħaġa li mhix aċċettabbli. Grazzi. Mela issa nisimgħu il-petizzjonant mill-ġdid jekk forsi jixtieq iżid xi ħaġa ma' dak li qal. Eh, Sempliciment xtaqt nir-ringrazzja l-membri li taw kontribut għad-dibattitu nittamaw li nerġonrawkom eh, iktar u din f'din is-sena. Grazzi. Grazzi. Naddu għall-axħar punt fuq l-agenda tagħna għandna petizzjoni fuq eh, li hija punt numru 21 u għalhekk nisimgħu il-petizzjonant fuq din il-kussjoni. Muito obrigado, senhora, senhora Presidente. Bom dia. Grazie. President, l-għadwa tajba li l-kulħat jena grat għal din l-istedina l-opportunita sabiex niddefendi mux bis pjan biex ikun hemm eh, internazzjonalizzazzjoni tal-SMEs, iżda jkun hemm ukoll ħtiġijiet eh, għal ħtim tas-suq biex bekk ikun hemm l-iżvilupp ta' proġetti ta' negozju dan il-qasam. Xtaqt nixbet l-attenzjoni ta'kom għal dan il-punt għaliex hawnhekk għandna pożizzjoni Ewropea li ma nistgħux nifmu u għalhekk aħna nħossu li neħtieġu kjarifika. Nixtieq ngħid illi għal dak li għandu x'jaqsam l appoġġ li aħna applikajna għalih f'Novembru tal-2008, xi ftit mill-informazzjoni li kien hemm bżonn biex aħna nagħmlu l-offerta tagħna. Ingħata wara dewmin u allura aħna kellna naqsmu proġett tagħna f'żewġ applikazzjonijiet separati eh, xarbis qabel eh, ntemm iż-żmien ta' applikazzjoni. u kol najt illi dan il komitat għandu jkun jaff illi fl-2009 l assoċazzjoni tagħna għamlet disponibbli dokumenti lill kummissjoni u lill-Parlament u hawnhekk eh, eh, dawn u rew biċċar li hemm abbuż fuq l-użu ta' proċeduri għal dak li xaqsam entitajiet taħt ir-referenza strateġika u l-qafas ta' referenza strateġika issa aħna mill-quta minn leġislazzjoni li ġiet adottata fil-2009 fa' wisf ta' 2009 aħna nħossu illi dan ġi adottat mod abbużiv fil-fema tagħna dan jippermetti l-istat sabiex ikollu monopolju tal-qasam ta' attivitajiet ta' promozzjoni għat-turizmu Eh, fil-pajis u li li il-pajis. L-assoċjazzjoni tagħna femet li l-entità responsabbli għal din id-deċiżjoni fil-Portugal hija waħda illi rifjutat il-proġett tagħna. Nixtieq nisaq ukoll li f'Deċembru 2010 aħna batna aktar dokumentazzjoni illi juri biċċar illi kien hemm nuqqas ta' konsistenza eh, fl-azzjonijiet ta' dawn l-entitajiet u kien hemm ftehim minn qabel fl-2008 bejn l-entitajiet biex huma jirrifjutaw il-proposta tagħna. Aħna nħossu illi eh, din hija xi ħaġa mhux aċċettabbli, xejn aċċettabbli u nisħaq ukoll illi l-entitajiet tekniċi u l-NSF NSRF minħabba id-deċiżjonijiet tagħhom li damu ma jieħdu eh, fisser illi kienem hemm eh, kena tumu iktar, għaddomna dejn disa xhur biex niddefendu l-proposti tagħna u dan ifisser li kien ħafna danni għal negozji tagħna u anke għal negozji oħra fis-settur. Il-mod kif entitajiet tekniċi fil-qafas ta' referenza strateġika ifisser illi laqad dawn l-entitajiet fil-qasam tat-turizmu U issa waċar li l-proposta li aħna ressaqna kien f'konformità ma' dawk li faslu s-sistema ta' inċentivi ma kienx aċċettabbli għal entità teknika tal-NSRF. Jiena ili fis-settur mill-2004 u nittama li l-awtoritajiet Portugiżi kunu jistgħu eh, jiffaċċaw responsabiltajiet tagħhom u biex bekk ukoll aħna għanzi aħna batejna minħabba l-azzjonijiet ta' dawn l-entitajiet u din hija xi ħaġa li tolqot il-kompetitività aħna wkoll independentement l-informazzjoni li aħna batna Fil-Portugal, fl-imkien blajnuna tal-Unjoni Ewropea, eh, rajna illi kienem program ta' finanzjament fejn eh, ġew imwarbin eh, flus biex bekk ikun hemm appoġġ għall entità xi ħaġa li ġiet sviluppata ma' entitajiet tekniċi oħra. U anki dan b'relazzjoni mal kondizjoni ta' abbużivi li nasemmejt l-assoċjazzjoni ċerta illi il-fondi Ewropej ma ġewx identifikati biex jinċentivaw azzjonijiet abużivi. U allura aħna nitolbu lill kummissjoni indipendentement mill-proċeduri li huma għaddin palissa, sabiex titlob l-Portugal biex twaqqaf dawn eh, l-azzjonijiet abbużivi. U din hija xi ħaġa li aħna xtaqna niġdu l-attenzjoni tagħkom għalija għal darbohra. Nirringrazzjawkom għall-attenzjoni u aħna lesti nkomplu dibattitu. Issa għall kummissjoni Dirk Peters. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich freue mich nach vielen E-Mail-Kontakten mit... Grazie, Signora President. Jina kontent illi niltaqa ma' l-petizjonant wara e, li trilli aħna batna li xulxin dwar il-kustjoni. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar talba għal programmi finanzjament tal-programmi strutturali fil-Portugal. Eh, żewġ proġetti fil żewġ każijiet Kien hemm skont il-petizzjonant, proċeduri mhux xirqa u dan fil-isfond ta' fondi strutturali fondi ta' koezjoni illi huma ehm, imwet kemm min-naħa tal-Unjoni Ewropea kif ukoll ehm, min-naħa nazzjon ġifieri hemm ġestjoni konġunta bejn iż-żewġ naħat u dan ifisser li l-Kummissjoni hija involuta mm, indirettament ma' mijiet ta' Eh, eluf ta' proġetti dum bat ovvjament il-ġestjoni hija l-Istati membri. Ovvjament il-Kummissjoni titqgħod ħafna attenta meta niġu għall-għażla tal-proġetti sabiex awtoritajiet nazzjonali ikunu konformi mal-liġijiet nazzjonali tagħhom. U għalhekk il-Kummissjoni analizzat bir-reqqa dokumenti li ġew sottomessi u f'Mejju aħna sottomettejna mistoqsija dettaljata li ġiet imwieġba mbagħad wara li analizzajna l-istess tweġiba. L-awtoritajiet Portugiżi ma tawx eh, tweġibiet sodisfaċenti f'ħafna każijiet u għalhekk qabel il-miliet il-Kummissjoni batet mistoqsija ta' segwitu talba ta' 13 il-paġna għal kjarifika. L-istat ta' mistoqsijiet u aħna din nistennew il-tweġibiet mill-autoritajiet eh, Portugizi, nistennew il-tweġiba ehm, il-ġimgħa id-dieħla. Hemm aspett ieħor għal din il-kwistjoni xaġa li diġa semma l-petizzjonant il-liġi in kwistjoni eh, tara illi il-gvern għandu rwol speċjali fis-settur tat-turizmu u mill-ġdid allura aħna batna mistoqsijiet dettaljati sabiex tiġi jiġi ċarat ir-rwol tal-organizzazzjonijiet nazzjonali jekk dan iġustifikax il-lotja ta' dawn il-fondi strutturali għaliex xi mill-attivitajiet jistaw jkunu fis-settur privat. Jekk dan huwa l-każ allura eh, DG Reġi se jkollu jara jekk dan il-kofinanzjament għandux eh, jitkompla dak il-każ il-Kummissjoni tkun involuta eh, jekk mhux se jkun hemm kofinanzjament allura kwestjoni għall-Kummissjoni din iżda tkun DG oħra li tqis is-sitwazzjoni biex tara eh, jekk lajnuna li ingħatat kienet konformita ma' liġi ta' kompetittività liġi Ewropea ta' kompetitività u għalhekk aħna kifet qegħdin nistennew tweġiba għal mistoqsijiet illi eh, aħna batna nistennew it-tweġibiet eh, ġimgħa d-dieħla l-awtoritajiet Portugiżi sissa spjegaw illi l-ispjegazzjonijiet u l-ġustifikazzjonijiet illi ingħataw mhux neċessarjament kienu 100% korretti li forsi eh, mux il-qafas kollu ġi spiegat jew ġi ċitat. U hemm ukoll il-ment eh, fil-qorti amministrattiva fl-Lisbona u kienem talba għal eh, għal tpattija ta' ħsara li seħħet u dan il-rimedju jitħallas biss jekk l-attivitajiet kienu kontra l-liġi eh, Portugiża. Dan huwa proċess fejn ovvjament il-Kommissjoni ma tistax tinvolvi ruha. Surjar? Ja, eh, Frau Vorsitzende, das heißt... Eh, Fadal ħin? Di... Grazzi, President. Jekk qed nifhem sew il-Kommissjoni, allura għat m'għandniex l-informazzjoni kollha dan ifisser li l-petizzjoni għandha tiżamm miftuħa u allura għandna niġu lura għal din il-kwistjoni fil-ġejjieni biex nidriċedu fuq dan għal darba dejjem. Kollega Bostinaro, l-ewwel net, il-petizzjoni tibqa' miftuħa, tieni punt, nistennew it-tweġiba tal-Portugal u mbagħad namlu ġudizzju fuq dan il-kas, grazzi. Grazzi, iva. eh, nistennew it-tweġiba mill-autoritajiet Portugiżi il-petizzjonant jixtieq jerġa' jagħmel intervent fil-qosor jekk jogħġbok. Grazie mbax ma fiex eh, opportunidad. Grazie mill Signora President, għal din l-opportunità. Xtaq nisħaq illi f'kull fażi tal-petizzjoni tagħna il-fondi ġew inklużi fil-budget Portugiż u dan eh, kontra l-loġika tan negozju din hija xi ħaġa tiġi ċarata minnu fih. L-istituzzjonijiet Ewropej fl-aħħar mill-aħħar iridu jiggarantixxu illi dan il-proċess ikun uh, miexi f'direzzjoni meħtieġa m'għandniex ir-riżorsi u l-ħin għad dispożizzjoni tagħna sabiex niddefendu ruħna kontra dan l-attakk eh, xejn ġust mis-settur pubbliku. Hawnhekk aħna f'pożizzjoni fejn aħna se nkunu iżolati u mus se nkunu nistgħu nġildu għal drittijiet bażiċi tagħna. Tajt mela kif edna se nżommu l pozizjoni miftuħa jiena xtaqt ngħidilkom biss illi irċevejt żewġ talbiet minn naħa tal-kollega Tatjana Zanowska biex il-petizzjoni petizzjoni 649 li taddim il-parti B għal parti A, bat Oken tixtieq tamel trasferiment ta' wieħed seba' seba' biex jiġi trasferit. U wkoll għandna petizzjoni oħra li se titressa biex bekk ikonna talba lil Kumitat Pesk u Imko biex ek ikun aktar informazzjoni qabel ma nagħlqu l-petizzjoni. Jiġifieri mingħajr però ma niftħu mill-ġdid il-petizzjoni din taddi għal parti A. Grazzi nagħlqu lilha.